Okay, ladies and gentlemen. Mela, signori, jekk jolġobkom sibu postkom b'mod li nibdew fil-ħin. Ovvjament, kulħadd jaf għandna skeda stretta tal-ħin għal qatallum. L-ewwel ned nilqa l-Sur Valdis Dombrovskis, il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea nominat għal qasam tal-kummerċ. Nilqgħu. Ġella darba sur Dombrovskis diġà huwa membru tal-Kummissjoni. Jiena nixtieq infakkar x'inhu l-iskop tas smigħ tal-lum. Ġifieri nifokaw fuq affarijiet kummerċjali u mhux fuq affarijiet oħrajn. Aktar kmieni din il-ġimgħa irċivejna it-tweġibiet għall mistoqsijiet li għamilna lis sur Dombrovskis u dawn it-tweġibiet ġew iċċirkolati fost il-membri kienu ppubblikati wkoll fuq il-website tal-Parlament. U hawnhekk nixtieq nisħaq li fost dawn il-tweġibiet kellna l impenn tas Sur Dombrovskis li mhux se jitlob applikazzjoni proviżorja ta' ftehmiet kummerċjali qabel il-kunsens tal-Parlament Ewropew. Dan huwa impenn ċar anki biex ikun hemm stabbilizzar fid-dritt demokratiku tal-Parlament Ewropew. Ninformakom ukoll li l-Kumitat tal-Affarijiet Legali ma anqal l-ebda oġġezzjoni biex isir dan iż-żmieħ. Ġifieri dan il-kumitat m'għandux oġġezzjonijiet kontra li s-sur Dombrovskis ikun hawnhekk nominat għall qasam tal-kummerċ. L-ewnet nixtieq nintroduċi l-istruttura ta' dan is-smieħ Din xi ħaġa kontemplata fil-regoli tal-proċedura tal-Parlament. Irdu nagħmluha ċara li se niggarantixxu opportunità ugwali u xierqa lil Sur Dombrovskis biex jintroduċi ruħu u jintroduċi l femijiet tiegħu wkoll. Sur Dombrovskis ikollu madwar kwarta biex jagħmel dikjarazzjoni introduttorja u wara mbagħad ikonna 25 il-mistoqsija mill-membri. Fl-ewwel parti se jkollna l-mistoqsijiet mis-seba koordinaturi tal-gruppi politiċi u t-tieni round imbagħad ikonna 18 il-mistoqsija oħra min-naħa ta' l-MPs. Kull mistoqsija hija allokata 5 minuti. Minuta għall mistoqsija żewġ minuti biex ikun hemm tweġiba. Imbagħad skont il-ħtieġa ikun hemm il-possibilità li l-istess membru jagħmel mistoqsija oħra ta' segwitu massimu ta' minuta u tweġiba wkoll it-tweġiba wkoll minuta. Nixtieq nagħmilha ċara wkoll. Dawn huma mistoqsijiet ta' segwitu li għandhom ikunu, m'għandhomx jintroduċu punti ġodda. It-tieni mistoqsijiet. U għandi dritt jiena biex ma nippermettix mistoqsijiet ta' segwitu jekk mhux tassew ikunu ta' segwitu Joqogħdu attenti jiġifieri jekk joġobkom. Jekk l-ewwel tweġiba tkun preċiża sewwa jekk le ikonna l-mistoqsija ta' segwitu u wara dawn il-25 il-mistoqsija imbagħad ikonna l-opportunità li nisimgħu l-Sur Dombrovskis jalaq ikollu ħames minuti hemmhekk. Jiġifieri għandna tliet sigħat ta' smigħ u jiena se ninforza bisħieħ il-ħinijiet. Hawnhekk Marti qiegħed hawnhekk ma' ġembi jitfilkom il-mike jekk jalqilkom il-ħin. Għandna l-interpretazzjoni llum ukoll eh, fi 23 lingwa. Għaldaqstant il kelliema kollha jistgħu jużaw il-sim pajjiżhom. U nfakkar il kelliema kollha nerġa' li għandkom titkellmu b'mod ċar ma taġġilux lanqas b'mod li dak li tgħidu jkun jista' jiġi interpretat U ovvjament ġela darba ħna demokratiċi se jkollna l-web streaming ukoll fuq il-website tal-Parlament. Wara mbagħad ikun possibbli li wieħed jara r reġistrazzjoni bil-video ta' smigħ fil-website ukoll se tkun din. Nilqgħu l kulħadd issa u bla dubju hemm ħafna interess f'dan is-smigħ u tassew il-politika kummerċjali qiegħda tiffaċċja diversi sfidi anki qabel il-pandemija, però issa speċjalment waqt il-pandemija hemm ħafna pajjiżi u ħafna politiċi li qegħdin jippruvaw jiftħu l kaxxa ta' Pandora tal-protezzjoniżmu. Jiena ċert li dan mhux l-aħjar mod fid-dinja globalizzata tal-lum kif għandna nipproċedu għandna naħdmu permezz tar regoli, però hemm bżonn li nsaħħuhom dawn ir-regoli wkoll din is-sistema. Insemmi tliet puntina il-katina ta' provvista, l-infurzar u t tħaddir ukoll. il kriżi tal-korona għamlet ċara li l-katina tal-valur tal-kumpaniji madwar id-dinja hija ħaġa fraġli u mhux sostenibbli mhix ħaġa robusta. F'sitwazzjoni ta' kriżi bħal tal-lum u aħna rridu nirriflettu kif nistgħu inqisu dawn il-katini ta' provvista b'mod li jkunu aktar reżiljenti, aktar stabbli fl-interess tal-produtturi u l-konsumaturi wkoll. Naħseb li bħalma kien għal Shakespeare wkoll. Aħjar tliet sigħat kmieni milli minuta tard. Ġifieri noqdu attenti wkoll tad due diligence ukoll marbuta mal-katina ta' provvista b'mod li fl-aħħar inkunu nistgħu ngħidu li dawn il-katini huma robusti u ġusti wkoll. U ovvjament il-moviment tal-kummerċ ġust ukoll huwa element importanti fil-politika kummerċjali. Il-Kumitat dejjem ukoll jappoġġa l moviment tal-kummerċ ġust u l-promozzjoni tal-kummerċ ġust in ġenerali. It-tieni punt l-infurzar. Jiena ċert li għandna nikkonsidraw il-ftamijiet kummerċjali tagħna u niżguraw li l-obbligi u l-impenni tagħna ma jkunux biss teoriċi ikunu wkoll jistgħu jissarfu fil-prattika wkoll. Ovvjament eh, dan huwa wieħed mill-obbligi tagħna għal ġejjieni li nigarantixxu fil-kapitli ta' sostenibilità u kummerċ u f'oħrajn ukoll li nistgħu norbtu fuq infurzar xieraq. Però ovvjament l-infurzar huwa importanti wkoll fuq sma oħrajn fejn inkunu affettwati minn prassi kultant inġusti mal imsaħbin tagħna. Eh, kuntent li nisma' hawnhekk jekk hemm xi strumenti ġodda għall-infurzar b'mod li niddefendu l-interessi vitali tagħna. Forsi għandu xi ħaġa sur Dombrovskis hawnhekk. Speċifikament birabta mal-ħbib tagħna in-naħa l-oħra ta' l-Atlantiku l-każ Boeing li għamel ħafna ħsara lil ħafna SMEs. Forsi naraw il-possibilità li niġġieldu sussidji inġusti mogħtija lil Boeing. Forsi l-Kummissjoni hemmhekk tagħmel xi ħaġa anke li tkun qed qis il-ġejjieni u mbagħad il-greening ukoll it-tielet net. Suġġett importanti għaċ-ċittadini Ewropej dan, però anki għal ħafna membri hawnhekk fis-sala l-politika kummerċjali tkun marbuta mill-qrib mal-Green Deal. U din ukoll hija sfida naħseb eh, li naraw kif nistgħu nintegraw il- Kun politika kummerċjali fil-Green Deal, ovvjament hemm il-kwistjoni tal-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-frontieri, ħaġa importanti, però mhux l-unika alternattiva għall greening u l-politika kummerċjali hemm ukoll il-prodotti u servizzi ekoloġiċi, is-sussidji, ir-regolamentazzjoni. U anki l kwistjoni li l kummerċ essenzjalment isir b'mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u mbagħad hemm ukoll żewġ aspetti istituzzjonali. Wieħed huwa il-punti kollha relatati mal-qasam kummerċjali. Sur Dombrovskis bla dubju diffiċli li wieħed ikopri l-punti kollha relatati ma' xogħolna, però l-politika kummerċjali hija waħda mill-ftit kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, il-kompetenzi esklusivi tal-EU u nixtieq hawnhekk nisħaq li eh, biċċa xogħol jibsa li tkun kummissarju għall kummerċ u t-tieni net jekk isu ir-rwol tal-Parlament għall-iskrutinju tal-politika kummerċjali tal-EU nikkonsidraw li huwa vitali li l-Kummissarju għall-Kummerċ juri impenn regolari u serju anki interventi personali hawnhekk quddiem dan il-kumitat b'mod li ikonna skambju ta' femmiet xieraq fuq xi jkun qed isir fid-dinja u mhix eh, tikkonsultawna wara li jkunu saru l-affarijiet. Żewġ kummenti oħrajn biex nagħlaq imbagħad l-intervent tiegħi. Mela l-ewwel is-Sur Dombrovskis nadilek il-kelma issa għal dikjarazzjoni introduttorja ta' kwarta. Għandek il-kelma. President, membri distinti, jiena onorat ħafna li l-President tal-Kummissjoni Ewropea von der Leyen fdaħat li dan il-qasam. Nixtieq nirringrazzjakom l-opportunità li nkellimkom illum u ngħidulkom x'inhu x-xogħol mistenni għas li ġejjin għal dan il-qasam. Anki nqisu wkoll il-kuntest ta' żvilupp Nittama li għandkom issa ċertezza li tafdaw li dan ix-xogħol. Aħna għandna ħafna sfidi quddiemna fil-Latvja ngħidu aħna li jekk għandek idejk tista' taħdem. Jiena illi għal tliet leġislaturi sħaħ eh, membru tal-Kummissjoni, ġifieri nifhem eżattament eh, x'inhu x'inhu jiġri hawnhekk. Il-kummerċ huwa forza pożittiva. Bris in-nies tappoġġa wieħed minn kull seba' impjiegi fl-Ewropa. Ovvjament illum il-ġurnata l-kummerċ immur lil hinn mill-kummerċ innifsu. Il-politika kummerċjali Ewropea trid tagħmel aktar biex tgħinna nindirizzaw l-isfidi l-kbar tal-lum għalhekk aħna qegħdin nagħmlu reviżjoni tal-politika kummerċjali tagħna. Eh, naħdmu magħkom Eh, membri u l partijiet interessati, s-soċjetà ċivili, se nippreżenta roadmap ġdida. Din ir-roadmap għandha torbot ukoll mal-pjan u satana għall-irkupru sostenibbli u diġitali għandna jkollna xi ħaġa moderna aġġornata li tappoġġja l valuri tagħna u rwoli ġeopolitiċi għandha timmassimizza l-opportunitajiet tal-kumpaniji tagħna madwar id-dinja għandha s-saħħaħ kaxxa tal-għodda tagħna biex tgħinna nħarsu lil nfusna mill-prassi inġusti għandha tkompli wkoll tgħinna insaħħu l-pożizzjoni internazzjonali tagħna. L-Ewropa li tkun miftuħa quddiem id-dinja biss tista' issawwar il-politika għal dan is-seklu l-ġdid u allura xtaqt li inġeddu l-ordni multilaterali tagħna naħsbu li l-politika kummerċjali trid tgħin anke viżavi sostenibilità eh, li nsaħħu l kummerċ ġust billi nikkollaboraw mal-imsaħbin tagħna fil-waqt li nsaħħu wkoll id-difiża u l-infurzar tagħna u finalment hemm bżonn insaħħu l-leadership tagħna billi neħdu ħsieb is-sħubijiet importanti tagħna. Waħda mill-prijoritajiet tiegħi se tkun li nirriforma s-sistema tal-governanza globali. Hemm bżonn li tkun xirqa għallum il-ġurnata dan ifisser eh, WTO li issolvi l-problemi mill-ewwel b'regoli b'saħħithom biex ikun hemm level playing field WTO li ikollha miri sostenibbli fil-qalba tal-ħidma tagħha WTO li tirrispondi għar-rivoluzzjoni diġitali li tisfrutta wkoll il-fluss liberu tad-dejta hawnhekk se nipprioritizza l-e-commerce u ovvjament se jkun importanti li aħna eh, nissalvagwardjaw ukoll ir-regoli tagħna tal-GDPR. L-Ewropa għandha influwenza u kredibilità biex tkun fuq quddiem f'din il-proċess ta' riforma bħala pandemija aħna diġà ħriġna bl-idea tagħna għall-inizjattivi ta' saħħa li jistgħu jiffaċilitaw il-kummerċ fuq sma essenzjali bħal dak farmaceutiku. Inħabbar illum li jinsennidi inizjattiva kummerċu klima li tiffoka fuq servizzi u prodotti ekoloġiċi se niddiskuti dan kollu magħkom mal-ewwel ċans li jkollna. Dwar is-sostenibilità u l-klima, il-kummerċ jista' jwassal riżultati tanġibbli hawnhekk jiena eh, nixtieqkom taraw it-trek rekord tiegħi fuq il-finanzi sostenibbli l-Ewropa kienet minn quddiem fil-leġiżlazzjoni xierqa f'dan il-qasam u s-qadin fuq quddiem net l-approċċ tiegħi dejjem kien ibbażat fuq ir-reach out li nsib punti komuni u nibni l-alleanzi. L-approċċ tiegħi jibqa' l-istess, naħdmu mal-imsaħbin tagħna u bekk nistgħu naslu r-riżultati tagħna. Kull darba li waħda mit-trattativi tagħna tinkludi il-kapitlu ta' żvilupp u sostenibilità nkun qegħdin nidħlu għal impenn komuni. Naf li rridu nsaħħu l-infurzar ta' dawn il-kapitli aktar u għal daqstant l-impenn tiegħi huwa naħdem magħkom mill-qrib u mal-uffiċjal il-ġdid tagħna l-kummerċ biex naslu r-riżultat. Il-Kummissjoni se tirrispetta l-impenni ta' Pariġi bħala element essenzjali għal ftemijiet eh, kummerċjali ġejjina. Hemm ukoll l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-empowerment tan-nisa, id-drittijiet inkluż ukoll azzjoni biex neliminaw il-ħidma fost it-tfal. Irridu naraw kif se nkomplu nżidu l granularità f'dawn il-kapitli. Eh, se naħdem ukoll mal-Kummissarju van der Leyen biex inkomplu naħdmu fuq il-due diligence mandatorja wkoll. Sinjuri, waħda mill-iżjed kwistjonijiet urġenti fis-sostenibilità hija li nipproteġu il-foresta pluvjali tal-Amazonja il-pulmun tal-pjaneta tagħna. L-akbar vantaġġ li għandna huwa illi għandna eh, diskussjonijiet dejjem għaddejjin mal-Merkosur. In-negozjati tal-ftejm li għandna magħhom eh, damu 20 sena u dan huwa eh, l-ewwel tip ta' l-ewwel ftehim tat-tip tiegħu li l-Merkosur laħaq mal-imsieħba tiegħu. U s-sostenibilità huwa li ehm, kapitlu importanti fil-ftemiet tagħna għaliex jinkludi fostom fost affarijiet oħra anke l-implementazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi. Madankollu jiena nirrikonoxxi tħassib tal-membri parlamentari hawnhekk u tas-soċjetà ċivili u taċ-ċittadini tagħna u jiena naqbel ma dak it-tħassib. Għalhekk għandna nkomplu ninsistu fuq l-involviment mal-imsieħba tagħna mill-Merkosur biex insibu soluzzjonijiet dejjema għar-reġjun tal-Amazonja. Dan ħajkun parti kruċjali mill-ratifika tal-ftemiet Sinjuri, il-ftuħ u l-ġustizzja marru jitfid biex insaħħu l-impenn tagħna għal kommerċ ġust u liberu, irridu nsaħħu r-rabta tagħna mal-imsieħba tagħna u fl-istess ħin anka insaħħu l-infurzar. l europa titkun iżjed assertiva billi nipproteġu l-kumpaniji tagħna, niżguraw l-interessi strateġiċi tagħna, insaħħu r reċiproċità u niżguraw opportunitajiet indaqsa l kulħadd l-uffiċjal li inkarigat mill kummerċ ser jaħdem biex jimplementa l-ftemiet li għandna ġifiri, neliminaw l-ostakli u niproteġu l ċittadini u l negozji tagħna kull meta li msieħba kummerċjali tagħna ma jirrispettawx ir-regoli. Apparti minn hekk jien rid insaħħaħ l għodod tagħna l-infurzar. Blajnuna tagħkom nittama illi eh, m'għandumux ma naġġornaw ir-regolament rilevanti. Irridu nsaħħu wkoll il għodod tagħna għal difiża tal-kummerċ. Jiena nixtieq inniedi strument ġdid indirizzat lejn il-distorsjonijiet eh, fil-kummerċ fil-suq lokali tagħna irrid niżgura illi il-regoli dwar l-investiment barrani dirett edin jaħdmu tajjeb. Irrid naħdem magħkom ukoll fuq strument dwar l-esportazzjonijiet u l-xiri internazzjonali u rrid ukoll li nipproteġi l-Unjoni Ewropea kontra prattiċi ħażina minn ħaddieħor u bekk is-sena d-dieħla se nipproponi mekkaniżmu ġdid f'dan ir-rigward. Barra minnek, mod parallel irridu li nipproteġu l-kumpaniji tagħna b'mod partikolari l-SMEs biex dawn jieħdu l-akbar vantaġġ mill-ftehmiet kummerċjali tagħna. Dan huwa kruċjali għal prospetti ekonomiċi għal futur għaliex fl-10 snin li ġejjin 85% ta' tkabbir ekonomiku ser isir barra mill-Unjoni Ewropea. U għalhekk jiena huwa pjaċir tiegħi nħabbar li jiżjed tard dan ix xar ser eh, niftħu eh, one-stop shop bil-lingwi kollha illi għandu jgħin lill smes jifmu aħjar il-kummerċ internazzjonali u jina ħelqan nara l-attendenza tagħkom ukoll f'dan l-avveniment tal livell livelloli. Sinjuri, il-miri kollha li semmejt jirrikjedu ċertu responsabilità mill-imsieħba kummerċjali tagħna Bekk ir-rabta transatlantika tibqa motur importanti. Jiena ħan nagħmel kull sforz biex nerġa' nagħti ħajja l sħobija strateġika tagħna mal-Istati Uniti. Ħan nagħti ġodda lil ħidma fuq il-teknoloġija tas-sazzjoni, ir-riforma tas-sistema ta' kummerċ multilaterali, fostom anka disċiplina fuq il-sussidi internazzjonali. Il-bili li ntlaħaq riċentement huwa eh, l-ewwel pass f'dan ir-rigward. Madankollu jekk l-Istati Uniti tibqa' titbiet mill-multilateraliżmu u tinsisti fuq azzjonijiet unilaterali, l-Unjoni Ewropea mhux ser iżomm lura mirrid tiddefendi l-interessi tagħha u tirrispondi b'mod proporzjonat. Issa mill-Istati Uniti għandu ċ-Ċina. Hemm bżonn illi eh, l-involviment tagħna ma' Beijing ikun iffukat fuq ir-riżultati. Jiena fl-irwol tiegħi dejjem kattart dialogu maċ-Ċina u għalhekk grazzi għal dan id-dialogu qed nifhem aħjar x'inhi r-realtà politika u ekonomika. Ser inkomplu naħdmu biex ntejbu relazzjoni tagħna magħhom speċjalment relazzjoni kummerċjali biex nikkonkludu il-ftemiet rilevanti. Imma relazzjoni tagħna tkun reċiproka, bilanċjata u ġusta. Il-kumpaniji Ewropej fiċ-Ċina ħaqhom trattament ġust u aċċess reali għas-suq. Imbagħad eqreb lejna naħseb illi l-Afrika wkoll huwa msieħeb kruċjali. L-Afrika qiegħed fuq l-adba tagħna huwa kontinent bl-akbar potenzjal tkabbir fid-dinja sal-2050 l-Afrika se tkun tirrappreżenta madwar 75% tal-tkabbir globali fil-forza fil-ħaddiema. Jina Eh, bekk nixtieq li nkomplu nifukaw fuq il-katini ta' valur u anka nagħtu mbuttatura li servizzi ehm, fis-settur pubbliku. Bilan illi eh, nilħu ftejm fuq terminu twil. Barra minn hekk iridu saħħu kol kooperazzjoni mal-viċinat tagħna Din ir-relazzjoni hija lat importanti mill-politika kummerċjali tagħna u għandha dimensjoni ġeopolitika importanti. L-istess mod irid inkomplu nappoġġaw il-kandidati potenzjali għal sħubija fl-Unjoni Ewropea billi nestendu il-miżuri kummerċjali autonomi. Jina bekk norbot fuq il-koleġislaturi biex il-regolament il-ġdid jaddi fl-aħjar eh, jaddi fil-ħin. Ħanet kemtejn issa fuq il-negozjati tagħna mar-Renju Unit huwa fl-interess ta' żewġ naħat illi kemm jista' jkun rabta kummerċjali mill-qrib, però nisħaq illi l-progress ser jiddependi mill żewġ naħat jirrispettaw l-impenji li ħadu taħt il-ftehim ta' ħruġ. Kemm il-Kummissjoni u l-Parlament kienu ċari ħafna fuq dan il-punt. Biex nagħlaq eh, eh, eżis membri, il-passi kollha li semmejt ser ikunu parti mir-reviżjoni permanenti tal-politika kummerċjali tagħna. Dana ser jajna niffissaw direzzjoni ġdida l-kummerċ Ewropew għabbażi ta' eh, strateġija awtonoma u miftuħa jekk tikkonfermaw l-rwol tiegħi jiena ħan ikkonsulta magħkom b'mod regolari fuq dawn il-kwistjonijiet u ser inkompli bl-eżerċizzju tiegħi ta' outreach mal-soċjetà ċivili. Jiena impenjat illi nuża approċċ inklusiv u bekk ħajibdew sen ħatibda sensiela ta' dialogi ma' soċjetà ċivili propju mix-xar mix-xar idieħel. Nimpenja ruħi illi inkun trasparenti wkoll fin negozjati tiegħi magħkom se niżgura li taslilkom l-informazzjoni li għandkom bżonn fil-ħin. Nista' nserraħ moħħ ukoll il-koordinaturi tal-gruppi li naħat nota tal-istennijiet li intom semmejtu fil-kuntest tal- ta' smigħ tal-predeċessur tiegħi s-sena l-oħra. Nittama illi dan kollu ehm, jikkomplimenta l-programmi li semmejt iżjed kmini. Ippermetu li ngħid li qed ngħixu fi żminijiet bla preċedent għandna sfidi kbar kemm hawnhekk u anke lil minn lilin mill-kontinent tagħna. Però flimkien jirnexxinna noħorġu bi pjan biex nindirizzaw dawn l-isfidi u bekk intejbu anke l-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thanks a lot, Vice President Dombrovski. Grazzi ħafna l-President Dombrovskis ta' dak il-diskors tijak. U nirringrazzjak anka tal-impenni li ħadd. U t-tielet ħaġa bħala President nirringrazzjak tal-li żammejt eżatt mal-ħin. Bdejna tajjeb. Issa ħanduru għal-gruppi politiċi kif semmejt. Ħajkolkom ħames minuti, żewġ minuti għal-mistoqsija, għadzi minuti għal-mistoqsija, żewġ minuti għat-tweġiba, un bat jista' jkun hemm ukoll mistoqsija ta' segwitu u tweġiba oħra. jibda s-Sur Hansen fisem il-PPE. Grazzi ħafna President, grazzi anka lill-Viċi President Eżekuttiv ta' dina l-introduzzjoni kostruttiva. Inti diġa mitħla tal-politika kummerċjali għaliex inti kont tiħu ħsieb l-Economic Cluster fil-Kummissjoni fil-Kummissjoni Ewropea u ħadd ħsieb ukoll id-dialogu ekonomiku maċ-Ċina. L-ewwel mistoqsija li ħanna millek hija dwar ir-relazzjonijiet transatlantiċi. Il-predeċessur tiegħek fil-Hogan irnexxielu jinnegozja l-ewwel tnaqqis fit-tariffi f'dawn l-aħħar 20 sena mal-Istati Uniti dan. Naturalment dana kien żvilupp pożittiv ħafna, u għalhekk insaqsik inti kif se tkompli tibni fuq dan l-iżvilupp. U dana kif se jintuża issa anka bl-arbitraċ eh, fuq il-kas tal-Boeing fil wto fejn ingħataw 4 miljun lill-Unjoni Ewropea. It-tieni mistoqsija fuq il-Brexit? Inti rwol taħseb li jista' jkollok, speċjalment f'dawn il-ġimgħat li ġejjin li tant ħajkunu kruċjali peress li s'issa ma tantx kien hemm riżultati. Il-Kummissarju nominat. Grazzi ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet. Ħanibda bir-rabtiet transatlantiċi. Iva relazzjonijiet transatlantiċi huma importanti ħafna għaliex huma l-akbar relazzjonijiet ekonomiċi u ta' investiment fid-dinja. Importanti illi nkomplu niżviluppawhom u nippruvaw innaqsu kwalunkwe tensjoni li hemm. Il-ftajim ehm, fuq it-tariffi fil-fatt kien pass pożittiv fil-fatt isemmu flok inżidu tariffi qed niddiskutu kif ħannaqsuhom. U irridu nkomplu bit-taħdidiet magħhom. Irridu nikkonvinċu l-Istati Uniti jerġgħu ipoġġu mal-mejda anka fil-fora internazzjonali għaliex huwa ċar li biex ikonna riforma tajba ta' WTO l-Istati Uniti tipparteċipa wkoll. Iva, hemm ċertu każijiet għaddejjin, inti semmejt il-każ tal-Airbus u l-Boeing u l-approċċ tagħna kien ċar ħafna. Aħna nippreferu soluzzjoni negozjata f'dan ir-rigward. Fil-fatt qed niddiskuti anke mal ambaxxatur eh, ikkonċernat u kien hemmhekk propju li ġi deċiż li jibdew dawn in-negozjati. Però ippermetti li nkun ċar, jekk ma jkunx hemm soluzzjoni negozjata, mhux ser ikollna l-ebda għażla ħlief li nimponu t tariffi tagħna f'konformità mar regoli tad WTO fil-każ tal-Boeing. jiġifieri jekk ma jkunx hemm soluzzjoni negozjata aħna ħanużaw dak id-dritti li għandna. Għaliex huwa ċar li rridu nerġgħu nsibu bilanċ fir-relazzjoni tagħna. Idealment l-Istati Uniti jirtiraw it-tariffi tagħhom Umbat niddiskutu x'miżuri nistgħu nieħdu fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili. Ħandura l-Brexit iva qegħdin fi żminijiet kritiċi Sissa, ma tantx kien hemm ċaqliq mill-naħa tar-Renju Unit fuq sma bħal pereżempju level playing field, is-sajt u eh, l-affarijiet komplew eh, jitħawdu anke minħabba lat tas-suq waħdini. Iġifiri hemm bżonn iżjed involviment u daqsxejn ċaqliq min-naħa tar-Renju Unit biex intemmu n-negozjati b'suċċess. Il-mistoqsija ta' segwitu. Iva, Mela, naturalment aħna ħerqanin naraw jiġri fl-4 ta' Novembru issa. Issa jew eh, Sur Trump jingħata mandat ieħor terba' snin jew inkella forsi jkun hemm President ġdid Sur Biden li jkollu approċċ iżjed kostruttiv. Inti kif qed tipprepara għal dawn iż-żewġ xenarji? U ħanerġa' saqsik fuq il-Brexit, x'ħajkun l-irwol tiegħek eżattament? bħala koordinatur tal-cluster ekonomiku li huwa relevanti ħafna r relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Grazzi. So uh, on uh, first, well Iva mela fuq iż-żewġ xenarji li semmejt inti x'jista' jiġri wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti bħalissa eh, diffiċli eh, noqgħod nispekula, però jiġri x'jiġri rridu naħdmu mal-Istati Uniti irridu ninvolvuhom jekk ikun hemm amministrazzjoni ġdida. Naturalment, il biċċa ta' xogħol ħadkun iżjed faċli għaliex nafu li Trump dejjem appoġġja azzjoni unilaterali min-naħa tagħhom fil-qasam tal-kummerċ u dak ħoloq ċertu problemi. Però jiġri x'jiġri irridu naħdmu magħhom mill-qrib u nippruvaw inwaslu għal riżultati pożittivi u niffaċilitaw il-kummerċ. Dwar il-Brexit, Iva, element wieħed huwa il-negozjati kummerċjali u mbagħad għandek element ieħor illi huwa um, il-kooperazzjoni u, u anka fuq sma pal pereżempju servizzi finanzjari li ħadimt ħafna fuqhom. Però e, e, wieħed mill-prerekwiżiti għalina huwa illi ir-Renju Unit jirrispetta dak illi diġà kien maqbul. Issa, fisem l-SND għajt il-President l-Onorevoli Van Brempt. Grazzi ħafna President u nilqa lill- viċi Kummissarju, il-Viċi President tal-Komissjoni. Mela, fil-diskors tiegħek inti semmejt ħafna is-sostenibilità u bir-raġun. U inti ħani ħanikwotak il-ridu insaħħu l-inforzabilità tal-kapitlu TSD. Aħna tlabna illi eh, dan isir sal-aħħar tal-2020 fl-ittra li konna batna lil Sur Hogan. Issa mistoqsija, Il-Kummissjoni kif ser issaħħaħ dawn il-kapitli TSD u ħad involvi servizzi oħra u blima passi konkretament. Apparti minn hekk ikkonsidraw b'serjeta mekkaniżmu ta' nfurzari bbażat fuq is-sanzjonijiet għaliex naħseb li dan huwa importanti li jkun hemm involviment mingħajr sanzjonijiet ma tantx viabli. vijabbli. Imbagħad fuq il-ftehim tal-Merkosur inti semmejt li intom lesti illi tieħdu passi dwar id-deforestazzjoni, dan jinkludi pereżempju pratifikazzjoni fuq il-kapitli TSD inforzabbli. Is-Sur Dombrovskis. Iva grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet bħala implementazzjoni u infurzar tal-kapitli TSD Iva, irrid ikun hemm ċertu titjib bħalissa l-infurzar li hemm mhuwiex b'saħħtu biżejjed, irridu nagħmlu differenza bejn il-ftemiet eżistenti FDA u dawk li possibilment jistgħu jintlaħqu. Fuq eh, dawk li diġà jeżistu rridu naħdmu fuq l-infurzar u fil-fatt jiena lek naħdem mal-uffiċjal kap dwar l-infurzar u ser eh, nippruvaw nimbuttaw anka lejn approċċ iżjed sostenibbli fejn jidħol ambjent u anka Eh, id-dinja tax-xogħol. Per eżempju, kien hemm każ eh, partikolari li domna tmien snin biex eh, imbeda dan il-każ li naturalment huwa daqsxejn tard twiss irridu nkunu iżjed veloċi. U imbagħad kien hemm ukoll eżerċizzju illi il-revizjoni tiegħu kienet maħsuba l-2023, però jiena naħseb li dakka daqsxejn tard bekk ħaniprofa nantiċipa revizjoni għall-2021. Fuq il-ftemijiet futuri biex inwieġbek, inti saqsejt kif jista' jkollna infurzar aħjar ġifiri xaħġa triq tan nofs bejn id-dialogu u s sospensjoni tan negozjati. Jina tajda qatit lejn id-dokumenti li ħarġu Franza u l-Olanda fuq il- ehm, fuq ċertu riżultati dwar is-sostenibilità. Jiena lest illi nesplora din l-għażla. Naturalment, meta niddiskutu mal imsieħba tagħna rridu naraw daqsxejn huma jkunu qed jistennew min-naħa tagħhom u bekk inkunu nistgħu mbagħad nilħu bilanċ. Beħsibni wkoll nniedi studju komparattiv biex nara x'qed isir madwar id-dinja biex jiġu forzati il-kapitli ta' TSD fostom il-klima u l-liġi marbuta ma' xol, xinu ma' xini għal-ħjar prassi u kif, kif nistaw navvanzaw. Mistoqsija ta' segwitu? Concrete on sanction. Tista' tkun iżjed konkret fuq il-sanzjonijiet ta' kjoġbok. Issa, inti semmejt eh, pajjiżi differenti madwar id-dinja, jiena naf pajjiż interessanti, New Zealand, illi talbu l-Kummissjoni Ewropea biex joħorġu eh, b'kapitli THD eh, bazati fuq is-sanzjonijiet. Inti tkun miftuħ għal din il-possibilità biex bekk niffissaw standard globali għal eh, kapitli TSD bazati fuq sanzjonijiet. It-tieni ħaġa malajr inti miftuħ qudiem kondizzjonijiet tal-Merkosur ibbażati fuq l-istess prinċipji. Thank you. So when I was referred Iva, grazzi ħafna mela, meta semmejt il-dokument li ħarġu Franza u l-Olanda. Dan dokument fih idejat dwar kif nistaw nfasslu u nimplementaw kondizjonalitajiet f'termini ta' tnaqqis ta' tariffi fil-każ ta' eh, implementazzjoni ta' ċertu eh, konvenzjonijiet ta' jellow jew inkellef ftehmiet oħra. Ġifieri dak iva huwa approċċ possibbli. Fuq il-Mercosur kifet fil-diskors tiegħi tal-bidu ser ikonna bżonn riżultati eh, daqsxejn iżjed ta' sustanza, daqsxejn iżjed involviment mill-pajjiżi Mercosur qabel ma nkunu nistgħu ngħaddu għal ratifika. Iġifiri, il-pajzi Mercosur rridu l-ewel juru eh, impenni gbar lejn il-ftejm ta' Pariġi għaliex dik hija talba minnaħa tal-istituzzjonijiet, is-soċjetà ċivili, ecc. Dika dak tkun kondizjoni importanti ħafna. Grazzi ħafna. fissem il-grupp Renew Karin Carlsberg. Grazie ħafna President, grazie Viċi President Dombrovskis. Il-kummerċ huwa tajjeb għal tkabir ekonomiku, opportunitajiet u eh, xogħol. Speċjalment wara l-kriżi tal-COVID, il-kummerċ huwa importanti ħafna fit tranzizzjoni sostenibbli. U ħana millek ċertu mistoqsijiet. Il-mekkanizmu għall aġġustament eh, tal-frontieri tal-karbonju importanti u issa l-kapitli li hemm jinkludi referenza vinkolanti għal ftejm ta' Pariġi. Apparti minn dan, intix miżuri oħra ħat introduċi biex tiżgura l-Unjoni Ewropea jibqa' eh, tibqa tħaddan kummerċ bbażat fuq ir-regoli, kummerċ ġust. Il-ftejn Mercosur dan huwa importanti ħafna għaliex jista' jkun hemm benefiċċji ekonomiċi u politiċi għaż-żewġ naħat. Allura fid-dawl ta' dan kollu, inti ti tipproponi biex il-ftejim ikun imur id fit mal-ambizzjonijiet għolin li għanna aħna fid-dimensjoni tal-klima u tal-ambjent. Mistoqsi oħra, kif beħsibek tejjeb il-komunikazzjoni dwar il-fatti u l-benefiċċji li ħajġibu l-ftejmit kummerċali vizavi il-miri klimatiċi? Grazzi. Istur Dombrovskis, Grazzi ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet. Mela. L-ewwel nett fuq il-kummerċ. Iva l-kummerċ hija għodda b'saħħitha ħafna l-iżvilupp ekonomiku tagħna u aħna dan diġà qednieh. Kifet 85% ta' tkabbir globali ser iseħħ barra mill-Ewropa. Allura aħna rridu niżguraw illi konna rabtiet ma' dawk il-postijiet fejn ser ikun hemm tkabbir u iva rridu nikkomunikaw aħjar xinu ma r-riżultati tal-ftehmiet kummerċali tagħna, xinu ma l-benefiċċji li qed iġibu. F'ċertu sens dan diġà qed isir b'mod sistematiku għaliex qed ikun hemm evalwazzjonijiet tal-impatt u mbagħad matul in-negozjati anke evalwazzjonijiet ta' sostenibilità, evalwazzjonijiet ekonomiċi, ta' ta' riżultati li jkun mistenni u mbagħad ikun hemm ukoll anke l-evalwazzjonijiet ex post. U dan kollu irridu nikkomunikawh b'mod iżjed attiv għaliex huwa materjal verament siwi. Apparti minn hekk huwa importanti wkoll x'benefiċċju x'vantaġġ jistgħu jieħdu l-kumpaniji tagħna mill-ftehmiet kummerċjali u jiena lek Eh, semmejt il-portal dwar l-aċċess għas-swieq. Hemmhekk se nofru informazzjoni bil-lingwi Ewropej kollha, informazzjoni aċċessibbli biex l-SMEs b'mod partikolari ikunu jistgħu jsiru mitħla eh, ta' din id-dinja ta' kummerċ internazzjonali. Dwar il-kummerċ u l-klima, ser inkomplu nsaħħu il-ħidma u l-implementazzjoni tal-kapilli TSD kif diġà ddiskutejna. Jiena fil-fatt ser inressa inizjattiva fuq il-kummerċ u l-klima fiħdan il-WTO biex bekk inkompli nibni fuq il-ħidma li saret fil-WTO fuq il-prodotti ambientali. U għalek, Iva, hemm ħafna iżjed sta jsiru jiena lest illi naħdem f'dik id-direzzjoni. Mistoqsija ta' segwitu? Thank you for, for the answer. Once... Grazzi ta' tweġiba. Pass wieħed biex inżidu s-sostenibilità u l-kuxjenza huwa illi nżidu trasparenza. Inti x'lest illi tagħmel biex tiżgura illi n-negozjati kummerċjali jsiru iżjed trasparenti u jkunu iżjed inklusivi ta' soċjetà ċivili u partijiet interessati oħra. Da diġa semmejtu inti fuq fuq imma nixtieqek tidħol iżjed fil-fond. Fuq il-sostenibilità u trasparenza, Iċ-Ċina f'dan ir-rigward hija importanti. L-Unjoni Ewropea trid tipprova tipproteġi l-libertà u d-demokrazija. U għalhekk il-relazzjoni kummerċjali tagħna ma' dan il-pajjiż kif ser jiżvolġi? Inti ħatibda, ħatimbotta biex ikun hemm taħdidiet ma' Taiwan pereżempju? Grazzi ħafna mela fuq it-trasparenza. L-Unjoni Ewropea għamlet progress kbir eh, fuq il-lat ta' trasparenza kemm Eh, fin-negozjati u anka fil-mod kif jiġu implementati il-ftejimiet u anka regoli. Aħna l liżiet negozjatur eh, trasparenti madwar id-dinja li xtem nipublikaw il-rapporti, nipublikaw dokumenti. Eh, aħna naħseb illi bħala trasparenza għamilna progress kbir u jina impenjat bisħiħ lejn it-trasparenza. Dwar iċ-Ċina, u l-viċinat taċ ċina. Inti semmejt it-Taiwan, mod partikolari, aħna fil-fatt diġà involuti eh, fi dialogu mill-qrib dwar l-investiment mat Taiwan u għaxarti jemilu l-Uffiċċju Ekonomiku Kummerċjali tal-Unjoni Ewropea fit-Taiwan organizza l-ewwel forum ta' investiment fit-Taiwan fejn kien hemm mal-1400 il-parteċipant kemm l unjoni Ewropea u anke mit-Taiwan stess u naħseb illi dan juri kemm aħna impenjati f'dak il- eh, f'dak il-pajjiż. Irridu wkoll nagħtu priorità eh, l-investiment fiċ-Ċina dwar dan hemm ħidma d u importanti li naraw ukoll issa kif se jiżvolġu f'temijiet kummerċjali anke f'dak ir-reġjun. Grazzi ħafna. Fisem il-Grupp ID Sur Buħajt. Thank you, Vice President, for attending today. Grazzi, President. Grazzi eh, tal-li qiegħed hawnhekk preżenti llum. Grazzi anke tad-diskussjonijiet li kellna l-bira. Naħseb illi kienu diskussjonijiet tajbin ħafna importanti li konna dawn id-diskussjonijiet mal-gruppi politiċi dwar l osma kollha, speċjalment il-kummerċ internazzjonali. L-affidabilità hija importanti ħafna fil-politiki kollha tagħna. Riċentement fl-Itre u eh, fil-Komitat Envi diskutejna liġi klimatika ġdida u il-kondizjonijiet Ewropej komplejna nagħmluhom iżjed stretti. Wara 20 sena mal-Merkosur irnexxinna eh, ikonna kondizjonijiet iżjed stretti. Inti ma taħsibx li dan għandu impatt fuq il-prevedibilta ma taħsibx li hemm daqsxejn konflett ta' interessi meta ikun hemm ċertu bidla fil-kondizzjonijiet ma taħsibx li l-pajjiżi fl-Amerika Latina pereżempju huwa iżjed faċli li jikkonkludu negozjati mal-Ċina pereżempju mill-Limana. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek mela fuq il-liġi klimatika. Il-liġi dwar il-klima u il-Patt Ekoloġiku Ewropew ġi maqbul b'mod unanimu bejn l-Istati membri u għandhom l-appoċ wiesa wkoll anka hawnhekk fil-Parlament. Aħna impenjati lejn in neutralita klimatika sal-2050 u rridu u għawek fil-fat titħol anka l-kwistjoni tal-miri tagħna sal-2030. Kif taf inti kien hemm evalwazzjoni tal-impatt dettaljata. U l-implementazzjoni tal-patt ekoloġiku turi illi kien hemm effett pożittiv moderat anka fuq ix-xogħol, fuq l-impjiegi għaliex fil-waqt li ħajntilfu ċertu impjiegi ħajnħolqu oħrajn fl-ekonomija ekoloġika ġdida. Dwar il-prevedibilità u l-konsistenza dak li semmejt inti iva naqbel miegħek, naħseb illi l-Ewropa kienet fuq qudiem fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima, konna minn dejjem favur il-ftejm ta' Pariġi, dejjem ħdimna favur l-implementazzjoni, anka favur il-finanzi sostenibli, jien ħdimt personalment fuq dawn il-kwistjonijiet, u għalhekk f'ċertu sens iva hemm konsistenza f'dak li qiegħda tagħmel l-Unjoni Ewropea Naturalment, meta niddiskutu kif ser eh, nilħu il-miri tagħna, irridu aħna stess nirrispettaw ir-regoli multilaterali, ġifiri ninvolvu l-imsieħba tagħna u nippruvaw nikkonvinċu l-imsieħba tagħna biex ma jagħmlux azzjonijiet multilaterali. Grazzi ħafna, mistoqsija ta' Grazzi. Il-mekanizmu tal-aġustament tal-frontiera tal-karbonju għandha bżonn tiġi implementata u se jkollha impatt fuq il-politika kommerċali. X'taħseb li se jkunu l-possibilitajiet eh, ta' rispett eh, u tridu ċaqal u din il-frontiera fuq livell ta' WTO għax anki fuq il-Mercosur eh, rridu ikonna dan l-approċ multilaterali, bla dubju. biex namlu dan il-mekanizmu ta' ġustament, edin naħdmu fuq, et namlu l-evaluazzjoni ta' impatt, em sensila ta' ta' proposti, però f'kull każ se jkun importanti il-kompatibilità ma' WTO. U l-iktar ħaġa importanti f'dan il- punt huwa il-non-diskriminazzjoni. Eh, allora fuq din il-mekanizmu ta' aġġustament hemm ħafna regoli ta' WTO, però fl-aħħar mill-aħħar ħad tkun ibbażata fuq dan l-element ta' non-diskriminazzjoni. Aħna nafu illi kwalunkwe ħaġa illi aħna niproponu għandha tkun Eh, offerta ta' WTO. Il-President jgħid eh, id għabda tkun bazat fuq ir-regoli, ħawtala għal-ħodor. Grazzi ħafna. Komissarju, bħala main streaming tal-Green Deal fl-aspetti kollha tal-Kommissjoni hija sfida kbira. Aħna spiss nifmu illi eh, DG Trade u, u fil-Kommissjoni hija daqxej waħda timxi bil-mod u nittama li ħad biddilha din il-kwistja. Jena nixtieq nistaqsi kif ħadd tuża inti il-kaxxa tal-odda kollha kemmijiet tal-Unjoni Ewropea biex timplementa l-politika ta' kommerċali sostenibbli. Inti eh, inti u koll eh, eh, naf li inti qed tibbaża il eh, mudell ta' multi-stakeholder eh, kif eh, jirna xilek tamlu dan. Grazzi sur Dombrovskis. L-ewwel net fuq il-kwestjoni tal-mainstreaming tal-Green Deal, Eva, aħna bilna fuq all Green Deal u jekk aħna rridu eh, naslu għalija, irridu nużaw politiki differenti. U issa bħala politika bħala viċi president tini possibilità tajba li namel koordinazzjoni tajba ta' dan u nizgura illi anki l-kummerċ jitħol jidħol fl-agenda eh, ta' iktar wisa tal-Unjoni Ewropea. Issa, fuq il-ħidma kommerċali jena lest naċċelera nishtiq naħseb fuq fisma fis servizzi finanzjari u jina senkun attiv biex immexxi l qoddim il-finanza sostenibli u se naħdem bl-istess eh, entużjażmu entuzjazmu anki fil-żona tal-kummerċ. Umbat fuq l-użu tal-kaxa tal-odd kif semmejt int fuq il-inizjativa eh, uh, Koko Sostenibli illi tkellimna fuqa mal-Komissarju Urpulajnen fis xur li ġej li għaddew huwa modell ta' inizjattivi u hija ħaġa illi nistgħu nirrepetu f'żoni oħrajn kif semmejt inti fit-tessuti u anki f'żoni oħrajn. Però għanna u koll qed naħdmu fuq strument ta' due diligence obbligatorju f'ħafna oqsma u biex bekk nizguraw li il-kumpaniji Ewropej iridu jisegwu dawn il-katini u jiridu jġibu il-risorsi tagħhom mod sostenibbli. Iridu nesploraw dawn ir-rotot kollha. Follow up, grazzi. Mill-esperjenza tiegħek fuq il-anki eh, fuq il-finanza sostenibli nixtieq tuża l-immaġinazzjoni politika tiegħek issa li qegħdin fil- eh, fin-nofs ta' din in-negozjat ma' Ċina, inti eh, qed tara inizjattiva ta' leadership fuq il-finanzjamenti sostenibbli sostenibli mal-Ċina taħseb li din hija ħaġa fattibbli u kif se tinforza il-protezzjonijiet għawin Eh, tal-xogħol eh, f'dawn il-negozjati. Iva, il-ħidma fuq il ftejimko ġenerali għadu għaddej u aħna eh, mixin u dim u għet naraw anki xi possibilitajiet maċina fuq l-aċċess suq u għedin nenfatizzaw illi aħna mannix bżon ftejim maċina, aħna għanna bżon ta' ftejim biex nerġaw nibbilanċaw ir-relazzjonijiet tagħna ekonomiċi u li konna kondizjonijiet indaqs. Anki l-investiment tagħna se jkollu eh, kapitolu tal-izvilupp sostenibli dan huwa parti minn negozjati. Il-progress kien miex iktar bil-mod, pero minnaħa tal-Unjoni Ewropea aħna se nkomplu ninsistu u niżguraw li nimxu anki fil-investimenti u fil-izvilup sostenibli anki maċina. Grazie. Issa fisem li CR Kurt Bourgeois. Grazie, Vici President, jina għan itkellem bl-Olandis. Inti setara li aħna naċċettaw uh, il-politika kommerċali tiegħek inti taf li attualment hemm ħafna dumping fl-Unjoni Ewropea. Jiena kuntent jekk il-politika kommerċjali tagħna tkun iktar qawwija. Aħna hemm bżonn eh, fl-Ewropa aħna u koll ma taħsibx li rridu nikontribwixxu biex niżguraw illi il-foresta tal-Amazonja tiġi protetta anki b'sistemi tekniċi u, u anki billi konna anki ftehim ulterjuri mal-Merkosur. Grazzi ta' din il-mistoqsija, Iva. Enti l-ewwel tkellimt fuq l-infurzar u fuq l-effett negativ ta' dumping u prassi zleali minn pajjiżi oħrajn, allora rridu aħna nsaħħu l-odot eh, tal-infurzar u għal daqstant irridu nużaw il-rimedi anti-dumping u anti-sussidi eh, fejn u għaxira, aħna edin eh, nużaw b'mod attiv dawn il-miżuri u edin jiproduċu riżultati tajbin l-importazzjoni ta' dawn il-prodotti jinżlu b'xi 80% e meta aħna nimplementaw l miżuri anti-dumping. Eh, allora nistaw fil-fat niġildu kontra dan, però dak li rridu namlu għalli ninfurzaw il odot tana u u nerġa namel referenza għal xol fuq il-regolament tal-infurzar. U rridu nwessaw anki l-ambitu ta' dan il-regolament biex inkopru anki is-servizzi u anki il propieta il ta' djar u dana jirrigwarda anki l-investimenti u l-opportunitajiet internazjonali tana u sen noħorġu anki b-strument ġdijt jekk ċerti pajizi eh, jiksru il regoli internazjonali u ma jkunux jistaw jirrispondu b'mod effettiv. Dan huwa ċar ħafna dak li jitsemmejt fuq il-Merkosur kif diġa diskutejna dan huwa importanti illi ikolna impenn importanti mill pajjiżi tal-Merkosur fuq id-deforestazzjoni u fuq il-ftejm ta' Pariġi biex inkunu nistaw nimxu il-qoddim b'suċċess f'din ir-ratifika tal-ftejm eh, ta' Pariġi. Grazzi, follow up. Grazie. Issa fuq is salvaguardi inti l-est tiżgura illi l-eżenzjoni tal-azzar tiġi estiża ħat iskadi dal-waqt. U allura hemm ħafna kumpaniji fl-Unjoni Ewropea, hemm eh, ħafna impigi li seġu affettuati Fuq il-Merkusur irridu nuru solidarietà, irridu jkun eh, irridu nkunu lesti nejnu u anki namlu konservazzjoni ta' reġun tal-Amazonia, għax dawnu huma l-pulmun ta' dinja Iva, fuq il-kwestjoni tal-azzar, tal-protezzjoni tal-azzar, u għaveru il-ftejim Eh, tal-asar jiskadi f'Ġunju u skont il-regoli tal wto dawn huma strumenti temporanej. Eh, għal daqstantek nestenduhom dawn ir-regoli inkunu nistgħu inkunu qegħdin nesponu ruħna għal possibilità ta' pajjiżi affettwati jużaw anki azzjoni retroattiva u dina testa tqumilna ħafna aħna qed nitkellmu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea bħala azzjoni retroattiva eh, f'xi 20 biljun per eżempju ta' euro. Hemm bżonn aħna eh, nirrispettaw il-qafas ta' WTO attwali u rridu naraw kif nistgħu nilħu l-istess riżultat għall-industrija tal-azzar billi namlu anti-dumping u anti-subsidy. Unżommu regoli ta' WTO minflok ma naħorġu minn regoli tal-WTO un bat nirriskjaw ritaljazzjoni. Grazzi. Issa fisem il gwe fil-parlament Helmut Scholz u huwa qiegħed remote, fuq remote. Eh, grazzi, kummissarju nominat inti għat li li greening hija importanti ħafna u jina naqbel. E, Imma irrit e, anki nisħa fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-interess tal-imsiħba kollha kommerċali. Inti tinsisti illi 17 il-DG tal-ġnus maquda se jkunu il-bażi tar-riforma ta' wto U dana jorbot ukoll uh, mal-kwistjoni tal-kummerċ uh, ġust. Dana jirrifletti kif aħna nimplementaw il-politika kummerċali. Allora inti tkompli konsidra dawn l-SDGs illi huma għandhom ikunu l-standards uh, tal-revizjoni uh, politika kommerċali, tal-politika kommerċali tal-Kummissjoni. Grazzi tal-mistoqsijiet. Iva, bla dubju fuq l-SDGs, jina diġa tkellimt fuqhom ftit meta niddiskutu riforma ta' WTO, aħna se niddiskutu kol kif se kif sempoġġu l-SDGs għal bażi tal-xogħol kommerċjali tagħna. U jiena lest naħdem f'din id-direzzjoni biex niżgura eh, kummerċ ħiles u ġust. E, dan rridu nagħmluh kemm billi naħdmu multilateralment fir-riforma tad WTO u inti semmejt xi inizjattivi li se jmuru f'din id-direzzjoni per eżempju l-inizjattiva tal-kommerċ u tal-klima li qed naħdmu fuqhom u rridu anki nimxu bilateralment mm, fil ftejmit ta' kummerċ ħiles ma' pajjiżi terzi u rridu anki nipperswadu eh, internament. U kif taħafu il-Kommissjoni Ewropea għada tagħti potenzjal kbira fuq l-implementazzjoni tal- eh, tal eh, hija parti anki mill-semestru Ewropew li huwa ċiklu ta' koordinazzjoni tal- tal-politika fiskali, makroekonomika u soċjali fl-Unjoni Ewropea edin namlu iktar enfasi fuq l-implementazzjoni tal-SDGs. Iva, se nimxu fil-fora multilaterali bilateralment imma se naplikaw anki e, nimplementawhom internament fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Għandek follow-up minna ħatijak, Iva. Grazzi. Allora rridu nadottaw anki toolbox, irrid ikonna trattat tal-ġnus maquda, il-kwestjoni tal-trasparenza, u allura kif se tinkludi eh, relazzjonijiet bilaterali, kemm huma skont il-Parlament biex niddeċidu fuq kif l-impatt tal-politika kommerċali fuq l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiżi kemm jiġu implementati. U u importanti li nsibu risposti ġodda mill-Unjoni Ewropea għax ħafna drabi il-Kummissjoni mandiġ għarfin fuq dak li hemm bżonn eh, bħala arfin eh, f'dawn il-komitati eh, ġodda. Iva, grazzi tal-mistoqsijiet, infatti minna tal-Kummissjoni aħna l-lesti inkomplu il-ħidma fuq il-trattat ta' tal-ġnus ma'uda u mbagħad fuq l-implementazzjoni tal-, -tal kommerċ u tal-kapitlu tal izvilup sostenibbli u dawn jinkludu anki il-ftejmiet diġa konklużi u għalhekk jinsemmejt il-fizzjal eh, prinċipali li għadu kif daħal fil- eh, servizz u anki fuq kwestjoniet kommerċali tal-pajizi Mercosur imma se titratta l-inforzar tal-kapitli eh, ta' TSD u ħana se naħdmu biex niżguraw li kunem e, sistematiċità f'dan u jisajatu anki punt ta' ċess singolu għal kumpani affettuati fi soċjetà ċivili u għonek se jkun possibli e, joħol u l-menti fuq problemi speċifiċi li ġew identifikati. E, u naqbel miegħek anki fuq il-kwistjoni tal-aċċess tal-informazzjoni dinar jieħażla li rridu naħbu fuqha u nkomplu naħbu fuqha. Grazzi. Mela issa għalaqna ir-round tal-mistoqsijiet tal-gruppi politiċi u issa għatanna 18 il-membru e, tal-parlament e, issa segwu regoli tal- tana. Is-sur Vaborn uh, eh, remote, anki huwa. Grazzi President. Dan huwa moment importanti għal kommerċ. Il-COVID-19 u l-lockdown tal-ekonomiji eh, ħoloq uh, ħafna problemi għal uh, distribuzzjoni e fil-produzzjoni, fil-importazzjoni u esportazzjoni u laqtet il-persuni Il-kummerċ eh, u importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea u anki fl-ekonomija u xi 80% tal-impjegi ġodda. Kwart biss jesportaw u anki inqas minn kwart barra mill-Unjoni Ewropea. Ħafna kumpaniji għandhom risorsi biex jaqbżu l-iskil. Eh, Hemm potenzjal kbir jekk aħna tejbu l-kondizjoni tal-SMEs biex jesportaw. Kif nistaw namlu mod li l-FTAs jisiru eh, utli ħafna anki mod speċjali għal-SMEs? Iva, grazzi għal-mistoqsija. Iva, billi nappoġġaw il-kumpaniji il Ewropej, specialment l smi u importanti jekk irid ikonna beneficju mill-ftejn kommerċali diġa um, ehm, ehm, li diġa għedin fil-accettati fil, uh, u approvati. Um, spiża huma jridu jaffaċċaw spiża ikbar eh, biex jagħmlu kummerċ internazzjonali anki fil-partners negozjali l-Unjoni Ewropea diġa għanda uh, eh, strumenti biex jappoġġaw l-SMEs, inkludejna anki kapitoli li rigwardaw l-SMEs fil-FTAs u għamilna uh, anki uh, eh, tkellimna fuq il-propieta intellettuali anka għanna aktar minn 600 membri tal-Enterprise Europe Network li joffru servizzi għall-SMEs u kif semmejt anki Eh, aħna sel eh, se nibdew eh, portal ta' informazzjoni u dana se jkun ta' beneficju kbir għal SMEs biex jisaxħaħ l-SMEs. Din hija ħaġa li ħad kompli tibqa tkun importanti fil- agenda kommerċali tagħna u se nkomplu aħna naħdmu biex niżguraw li l-SMEs tagħna jkunu jistaw jibbenefikaw minn dawn il-ftejmit kommerċali. Hemm mistoqsija ta' follow-up? Iva, grazzi ta' risposta għandi mistoqsija oħra. Għax mill-pandemija hemm diversifikazzjoni tal-distribuzzjoni fil-kontest tal-autonomija strategika Ek aħna niftħu iktar il-network tagħna u importanti biex niddiversifikaw il-fornitura. Hemm il-ftejmit mal-Awstralja u mal-Zelanda eh, kif inti eh, se tużom dawn il-possibilitajiet biex tirsolvi il-kwestjonijiet attuali. Grazzi. Kif diġa għadna, naturalment se nkomplu il-politika attuali u dawn inkludu anki eh, il-konklużjoni ta' FTAs ġodda fid-diversifikazzjoni tal- eh, ta' supply chains u anki infatti mal-Australia u l-Zelanda eh, għaddejjin dawn il trattat negozjati. Dak li qed niddiskutu naturalment huwa dejjem li nirreberazzaw l-aċċess għat tariffi aċċess għaswi, rridu ninkludu sensitivitajiet tal-Unjoni Ewropea eh, għal ċerti importazzjonijiet eh, ta' prodotti agrikoli eh, u dawn huma jirigwardaw l-interessi difensivi tagħna hemm bżonn ta' iktar negozjar. Kif qalu anki ċerti kollegi fil-kas tal-Zalanda, per eżempju, aħna nistaw nesploraw eh, it-tisħiħ tal-kummerċu tal tal-iżvilupp sostenibli u dawn jinkludu anki kif aħna nistaw nizgurdaw iktar infurzar ta' dan. Grazzi ħafna u e issa Immacolata e Biniero. Eh, Grazzi, Sur Dombrovskis nilqaw kawnek fil-komitat. Nawguralek fil-qadi ta' dmirijietek għaliex il- qasam tiegħek huwa qasam importanti għall-Unjoni. Il-kriżi, laqtet kriżi oħra tal-multilateralizmu xi ħaġa li taffettwa eh, lilna l Issa, qegħdin naraw din l-eġemonija mondjali bejn żewġ rivali l-kbar l-Ewropa tista' tkun jew referji jew vittma. Jiddependi minn se nagħmlu bi strateġiji ġodda tajba, però mingħajr implementazzjoni xierqa mbagħad uh, tal-veloċità neċessarja wkoll, l-Ewropa se taqa' lura ma tibqax ma tibqax importanti, speċjalment viżavi ċina Irridu naraw li fuq iċ-Ċina kun nistgħu norbtu, però rridu naraw se nistgħu nagħmlu biex niddefendu lill kumpanniji tagħna eh, f'Kuba pereżempju rridu nqisu wkoll x'inhu jsir fil-ftemi tagħna mal-Amerika Latina. Yeah, uh, thank you. Uh... Iva, grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Iva, ix-xena aktar konfrontattiva llum il-ġurnata, hemm bżonn nsaħħu l-infurzar tagħna bla dubju. Għalhekk jiena dan il-punt semmejtu bħala priorità ewlenija għall ħidma fl-ambitu kummerċjali. U ovvjament dan huwa marbut ukoll mas-sitwazzjoni fiċ-Ċina. Hemm xi tħassib li għandna brabta mas sussidji industrijali u trasparenza tagħhom brabta ma' trasferimenti teknoloġiċi l-IPRs, ġifiri għandna bżonn progress xira f'dawn l-oqsma, ovvjament, inkomplu aħna naħdmu b'mod multilaterali u dawn l-elementi importanti għad-WTO għar-riforma tagħha nkomplu nindirizzawhom. Nkomplu anki naħdmu b'mod bilaterali dawn il-kwistjonijiet kollha nqajmuhom fil-kuntest tal-investiment, però hemm bżonn li ikonna għodda awtonoma wkoll eh, għandna ir regolament tal-infurzar pereżempju l-coercion tool imminenti wkoll jekk il-pajjiżi terzi ma jilabux skont ir-regoli irridu ikonna l-għodda biex niddefendu ruħna u nkunu aktar assertivi mbagħad fuq ir-rabtiet tagħna mal-Amerika Latina aħna din naħdmu ħafna hemmhekk U se nkomplu nagħmlu dan ukoll fil-ġejjieni din niddiskutu estensivament il-ftejn Mercosur hemm ukoll it-tiġdid tal-ftejm tagħna mal-Messiku, aħna se nkomplu hemm l-FTA maċ-Ċili wkoll, se nkomplu aħna issa b'din il-ħidma attiva mal-Amerika Latina fuq il-Kuba ma nafx hekk fim tiksew x'aktar ġbra ta' ma' sanzjoni ekstraterritorjali Amerikani. Aħna kontra eh, dawn is-sanzjoni ekstraterritorjali u għandna xi tħassib f'dan il-qasam qegħdin inħejju wkoll id-dokumenti tagħna naraw kif nistgħu insaħħu ir-reżiljenza tal-EU kontra l-effett tas sanzjoni ekstraterritorjali ta' pajjiżi terzi. Mistoqsija oħra ta' segwitu? Mikrofonu. Mikrofonu? Inti taf eh, kemm importanti r rabta tagħna maċ-Ċina, importanza l grupp tagħna, jiena nixtieq forsi tkun aktar konkret X'importanti se tagħti lill-istrumenti ta' difiża kummerċjali, speċjalment il-kapaċità li dak li jkun jinfluwixxi fil-ħin, kif se jkun hemm ugwaljanza fir-reċiproċità ta' kundizzjonijiet fir-rabtijiet kummerċjali maċ-Ċina. Però eh, pereżempju il-qasam agrikolo se jsir biex jiġu mħarsa l-IPRs biex jiġu miġġielda l-prateriji u l-falsifikazzjoni taħseb se jkun hemm ftehim ta' investiment b'element qawwi ta' sostenibilità e, u x'se jiġri dwar dwar id-drittijiet tal-bniedem u t-Tibet jekk nistgħu nuru lis soċji tagħna l-aktar setana jirrispettaw il-valuri tagħna, soċi oħrajn imbagħad problematiċi jifhmu x'inhuma l-prijoritajiet tagħna u nkunu nistgħu nistendu il-sistema ta' valuri tagħna lilin mill-konfini Ewropej. Tajjeb, ħafna mistoqsijiet biex inwieġa f'minuta. Fuq ir-reċiproċità l-ewwel mistoqsija li qajjimt hija xi ħaġa li qegħdin ninnegozjaw qegħdin nagħmlu ċara li nistgħu naqblu fuq il-ftehim komprensiv maċ-Ċina Rridu naraw jekk se jibdil l-affarijiet, għandna bżonn aktar reċiproċità, għandna bżonn aktar ftuħ għas-suq min-naħa taċ-Ċina għaliex bħalissa hemm asimetrija. Jiġifieri hemm bżonn nirribilanċjaw is-sitwazzjoni u fin-nuqqas ta' ftehmiet bilaterali aħna qegħdin insaħħu l-kaxxa tal-għodda awtonoma tagħna semmejta din diġà fdejjim fuq l-istrumenti tax xiri pubbliku pereżempju fost l-oħrajn. U ovvjament aħna qegħdin nużaw l-antidumping, l-miżuri kontra s-sussidju wkoll iċ-Ċina l-aktar pajjiż importanti li fil-konfront tagħhom qegħdin napplikaw dawn il-miżuri ta' salvagwardja u l-istess jgħod tal-IPRs falsifikar madwar 80% tal-prodotti falsifikati joriġinaw miċ-Ċina u Hong Kong u aħna qegħdin naħdmu ħafna maċ-Ċina f'dan ir-rigward. Jekk il-ftehim tagħna u se jkollu kapitlu TSD iva qegħdin innegozjaw għadin u fuq affarijiet oħrajn ħa eh, kwistjoni politika eh, kien hemm l-aħħar summit maċ-Ċina dan l-aħħar qegħdin ngħidu li l-konvenzjonijiet internazzjonali jipprojbixxu l-xogħol sforzat li jmiss issa Marija Privdren qiegħda bir-remote din. Tistgħu tgħidu li jekk tistax tinaqat magħna. Issa, ngħaddu għal-kellim li jmiss mela. Onorevoli Salini, u wkoll U wkoll qiegħed bir-remot. Buongiorno, grazie. Lodwa tajba, Jiena smajt bir-reqqa x'kien qed jiġi imwieġeb eh, mill Sur Dombrovskis, speċjalment mal-mekkaniżmu ta' ġustament tal-karbonju. Inti semmejt il-koerenza viżavi r regoli tad WTO, però hemm bżonn wieħed jikkonsidra d-dettall dejjem. Bl-applikazzjoni tar regoli tad WTO b'mod rigoruż jista' jkollna konsegwenza partikolari għaliex hemm pajjiżi li għatta parsi qegħdin jimplementaw sistemi interni ta' ITS u b'hekk bla dubju se jiksbu dawk l-eżenzjonijiet mill-applikazzjoni tal mekkaniżmu li aħna naħsbu għandhom ikunu applikati u eventwalment derogati biss f'każijiet ta' impenn konkret ta' dak il-pajjiż vizavi ir-regoli li għandna aħna eh, dwar il-Green Deal. Ġifieri noqogħdu attenti fuq ta' WTO għaliex din il-każ jista' jkun l-istrument li jappoġġa l-edewa tagħna. u mbagħad hemm il-mekkaniżmu wkoll tal-carbon adjustment fil-bidu ma jistax jiġi implementat mal-iskema tal-ITS tagħna mhux bħala alternattiva. X'taħseb inti dwar dan? Iva, grazzi għal dawn il-mistoqsijiet mela fuq l-mekanizmu tal-aġġustament tal-karbonju bħalissa għaddejjem l-istudju ta' impatt. Il-ħsieb huwa li noħorġu bi proposta leġislattiva fl-ewwel nofs tal-2021. Diġi Taxud qiegħed imexxi b'dik il-kwistjoni, però l kummerċ huwa relevanti ħafna wkoll hawnhekk f'dan is-suġġett. Hemm diversi designs li bħalissa qegħdin nikkontemplaw biex naraw l-implementazzjoni kif tista' tkun bħala kompatibilità mad WTO. Bażikament trid tapplika ugwalment għal prodotti domestiċi importati ċerti alternattivi bħal pereżempju li napplikaw ugwalment jista' jkun hemm taxxa ġdida fuq l-importazzjonijiet li tkun fissata fuq livell tal-prezz tal-karbonju tal-EU taħt l-ITS jista' jkun hemm estensjoni tal-ITS għall-importazzjonijiet bażikament xi ħaġa li teħtieġ li l-importaturi jirrinunzjaw għall allowances għaliex il-produzzjoni ssir fl-EU Dawn huma insomma designs differenti u jista' jkollhom implikazzjoni differenti taħt ir-regoli tad-WTO, però hawnhekk l-essenzjali huwa li dan għandu jinkludi regoli li jevitaw diskriminazzjoni bejn prodotti barranin u domestiċi. Dan huwa l ofol hawnhekk in non diskriminazzjoni imbagħad fuq il-kwistjoni ta' jekk Or ETS system, how does it work? Well, uh, uh, in a sense, is that in, uh, idea is to introduce in parallel with phasing. Li nintroduċu il-phasing out ta' allowances għal oqsma fl-EU, għaliex inti ma jistax ikollok it li huma, ma jistax ikollok free allowances fl-EU, u taxxa mbagħad fl-importazzjonijiet, ġifieri hemm bżonn li kollox jorbot fil-imkien bħalissa għandna il-kwistjoni tar rilaxx tal-karbonju u dawn l-allowances però hekk kif noqorbu lejn neutralità rridu nirrikonsidraw però dan irid isir b'mod konsistenti. Grazzi, hemm follow-up sur Salini. Iva, grazzi. Kont dettaljat ħafna, però noqogħdu attenti sewa xieraq dan it-ħassib fuq il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni, però ma ninsewx anki brabta ma' salvagwardji li semma xi ħadd ieħor speċjalment fil-qasam tal-metalli, nifhem, però anke fl-Ewropa kellna terremot, anke minħabba l-Covid, aħna għandna emerġenza rridu noqogħdu attenti, nibżgħu għall manifattura tagħna noqogħdu attenti, talba li nagħmilek jiena hija li noqogħdu attenti mhux biss għall-applikazzjoni akkademika tar-regoli, però anki noqogħdu attenti nerġgħu nikkonsidraw il-paradigma biex inħarsu l-manifattura salvagwardji fl-ambitu tal-metalli ma jistax ikun imblukkat fl-2021 għaliex hekk nispiċċaw biex nikkundannaw minn ras il din l-industrija. Ir-regoli jridu jiġu ikkonsidrati u mbagħad inqisu l-kuntest storiku li ninsabu fih ukoll. Tajjeb wisq, grazzi. Inti għadek raġun, hemm bżonn li jkollna sekwenza xierqa hawnhekk ma nistgħux indaħħlu l mekkaniżmu b'mod li poġġi l-kumpanniji Ewropej fi żvantaġġ viżavi l-importaturi tal-istess prodott. Noqdu attenti hawnhekk irridu nevalwaw dan kollu b'mod xieraq meta nevalwaw il-mekkaniżmu. Naraw il-fejżen kif se jsir x'se nagħmlu bl-allowances tal-ITS u kif it flimkien fuq l-industrija tal-azzar ovvjament anke minn issa huwa qasam protett ħafna eh, diġà ikopri madwar terz tal-miżuri difensivi li għandna bħalissa f'posthom fl-Unjoni Ewropea jifokaw fuq il-qasam tal-azzar u dan jista' jgħinna jkollna phase out tal-miżuri ta' salvagwardja taħt ir-regoli tad-WTO għaliex dawn huma espliċiti ħafna u ċari brabta ma' dan irridu noqogħdu attenti mir-retaljazzjoni ta' pajjiżi terzi. Però għaldaqstant aħna qegħdin naraw kif nistgħu nikkumpensaw permezz ta' miżuri ta' antidumping biex naslu għal l-istess riżultat għall-industrija tal-azzar tal-EU. Grazzi. Nerġgħu nippruvaw naqbdu ma' Marie Pierre. Grazzi ħafna President u nsellem il kulħadd. Bil-kwistjoni tal-kummerċ, il-COVID u WTO ma nistawx narbtu fuq ċerti msieħba, hemm bżonn ninsaħħu l-awtonomija tagħna u l-politika kummerċjali tagħna, irridu noqogħdu attenti minn lat. Hemm bżonn li jkollna approċċ multilaterali u nsaħħu WTO. Jiena nistaqsi, x'tixtiequ tipproponu intom bħala kummerċ ġust internazzjonali. Ursula von der Leyen il-bieraħ qalet li jista' jkun hemm strument ġdid li jħeġġeġ pajjiżi terzi. U aħbar tajba din. Però kif nistgħu nkunu ċerti li se jkollkom l-appoġġ tal-Istati Membri kollha? X'se jkun il-mekkaniżmi, il-mekkaniżmu li jiskatta Inti semmejt regoli ġusti għall kompetizzjoni viżavi ċ-Ċina X'ste proponi biex nizblokkaw is-sitwazzjoni fil-Kunsill però? Iva, grazzi, grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Mela, l-ewwel net il-WTO u r-riforma. Il-WTO hija tinsab fi kriżi u hemm bżonn li tara riforma. Hemm bżonn inġedduha, inġeddu r-regoli tagħha, il-funzjonijiet tagħha, n-nixtiequ hemm bżonn nerġgħu nibdew ukoll bil-negozjati fih dan il-WTO. Hemm bżonn nerġgħu eh, bl-appellate body wkoll tal-WTO xi ħaġa li staġnata bħalissa dan kollu fil-kuntest tal-għażla tad-Direttur Ġenerali l-ġdid tal-WTO li qegħdin ngħidu min-naħa tal-EU eh, riformi dawn il-kwistjoni se jkunu kritiċi għall appoġġ tal-kandidati. Anke li nindirizzaw l isfidi l-ġodda li xaktarx ma kinux qegħdin hemmhekk meta nħoloq WTO, pereżempju il mudell ekonomiku ċiniż, is-sussidji industrijali, trasferiment teknoloġiku, eċċetera, Ġifieri hemm bżonn naħdmu brabta ma dawn l-aspetti kollha. Il-partit interessati, l-istati membri, u l-membri tad-WTO kif se ninkluduhom aħna din hija sfida rridu narfu din però jekk naraw b'mod internazzjonali l-Ewropa trid twitti triq. L-Amerikani mhumiex, iċ-Ċiniżi mhumiex, u allura naħseb li ju trid tkun dik li twitti triq. F'dan il-qasam hemm bżonn nitkellmu mal istati Uniti brabta madan kollu b'mod li nerġgħu nikkonsidraw dan il-qafas multilaterali. Ħafna mill-problemi li għandna eh, jorriġinaw mill-modell ekonomiku ċiniż ukoll hemm bżonn nitkellmu maċ-Ċina hemm bżonn li nkunu assertivi ħafna. Fl-istess waqt kif fin-nuqqas ta' progress hemm bżonn ukoll li nkunu nistgħu niddefendu lil nfusna. Hemm bżonn li naraw dawn l-elementi kollha. Biċċa xogħol nemmen però hemm bżonn naħdmu fuq din u mbagħad nittamaw nkunu nistgħu naslu għas-suċċess. Mistoqsija oħra. Revenir tout d'abord sur l'instrument. Mela, sabiex nitkellem dwar l-istrument sabiex niġġeldu l korsi TV, ninsisti kif l-Unjoni Ewropea nistgħu involvu l-Istat membri kollha. X'modaltajiet preċiżi jista' jkun hemm nixtieq aktar dettalji dwar dan u li sabxin ħarsu l-Ewropa l-valuri tagħna semmejna ħafna kapitlu tal-iżvilupp sostenibbli tkellem dwar inizjattiva Franco-Ġermaniża xi propost konkreti jista' jkun hemm sabiex ikun hemm rispett ta' dan min-naħa tal-pajjiżi msieħba tagħna. Kif nistgħu nżguraw l-indikazzjoni ġeografiċi u l-standards għand kun rispettati li verament huma jirrispettaw l-istandards tagħna. Uh, well, uh, first of all... Uh... Sewa, l-ewwel nett. Kif l-istati membri tal-Unjoni Ewropea nikkonvinċuhom jaħdmu u jibdu ħabel wieħed. Jina nemmen li huma impenjati għall-istess san diġà. Irridu iva nkunu iżet ambizzjużi fl-implementazzjoni tal-Green Deal bil-lanijiet tal naqis tal-emissjonijiet dan irid japplika għal l-osma ta' politika kollha anke l-kummerċ din hija konsegwenza loġika ta' miżuri li diġà tieħdu bl-appoġġ tal-istati membri. Issa, dwar il-kummerċ, naħseb nistgħu naqdu d differenzi dwar l forzar l-istrumenti tax xiri pubbliku, eh, esportazzjonijiet, eccetera irridu insaħħu l-miżuri tagħna u nittama illi nkunu nistgħu nimxu l qudiem Kif ħan niżguraw illi id-deċiżjonijiet tagħna jiġu rispettati mill-imsieħba kummerċjali tagħna l-pajjiżi terzi diġà kon qed naraw kif nistgħu ntejbu il-kapitli għal dan ir-rigward anke kif nistgħu nsaħħu il-politika kummerċjali tagħna li hija mfassla għat-tisħiħ tal-infurzar u biex niżguraw illi l pajjiżi terzi jissegu r regoli wara li tkunu daħlu għall-impenji fil-ftejmi ta' kummerċieles. Virgin Jerome. Monsieur, vous êtes... Iva, grazzi, int kandidat tal-karga ta' kummissar tal-kommerċjal tiddeċi dwar pat kommerċjali tal-Unjoni Ewropea tiddeċidi li prodott insib fis-supermarket sana f'dan l-aħħar sin konsumaturi Ewropej kienu skandalizzati mill- metkaw u problemi miċċanga mill brażil Kummissjoni għamlet żewġ audits fil-Kanada fl-2014-2019 fuq il-ċanga u laħam tal-majja tagħhom u għal dartejn l-audit kien negattiv. Il-produzzjoni Kanadiża bbażata fuq standards baxxi tal-annimali tkabbir intensiv mingħajr aċċess għal merat jużaw antibiotiċi u sustanzi kimiċi oħra. Żewġ terzi tal-ċitet Kanadiżi jesportaw l-Unjoni Ewropea ma rispettawx standards Ewropej filwaqt li għaddejn minn kriżi sanitarja mingħajr preċedent. Konsumaturi Ewropej għandhom bżonn aktar ikunu jafu xejn fil-platt tagħhom. Għada, inti ħa timblokka l-64,000 tunnellata ta' ċanga li taslilna minnaħat tal-Kanada. Ja. Iva, grazzi. Grazzi tal-mistoqsija. L-ewanet, Iva u minnu aħna konxi tas sensittività tal-settur tal-bidja fil-ftejmiet ta' kummerċ ħieles. Iżda għandna interessi Illiġ meta tara il-beni agrikoli prodotti l-Ewropa għandha surplus kummerċjali. Ġifieri tajjeb illi nfakru dan. Irridu naraw il-toti ta' kwarif. It-standards fitosanitari IVA jridu jkunu milħuqa 100%. mhux biss bil-kliem, iżda anki bil-fatti. Meta niddiskutu l-importazzjonijiet, qed nitkellmu sa 100% ta' verifiċi fin ta' sanitarji fuq il-konsinni iva 100% meta jaslu fl-Ewropa biex jintlaħqu l-standards. Dwar il-każ tal-Kanada, l-audits tagħna sabu nuqqasijiet minħabba s-sistema ta' traċċabilità u standards iġeniċi. Il-Kanada suspendiet l-esportazzjonijiet miż-żewġ stabilimenti illi jinstabu li ma kinux konformi. L-Aġenzija ta' Spezzjonijiet fil-Kanada għamlet evalwazzjoni tal-biċċeriji u l-impjanti kollha li jaħdmu fl-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea u dawn l-ispezzjonijiet kellhom lan illi tiġi verifikata l-ħuq ta' konformità tal-istandards Ewropej. Sabiex annimali li qatt ma ġew trattati mezzi illi huma projbi biti fl-Unjoni Ewropea jkunu eliġibbli għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea, aħna rridu nkunu ċerti li l-istandards Ewropej jintlaħqu u ħankunu stretti ħafna f'dan ir-rigward. Follow-up. Grazzi għal dan il il-Parlament ta' Ċipru ivvota fawissa 2020 kontra s-seta għalhekk m'għandux jidħol fis-serf tejn ma jridu jgħidu iva ċipru għalle għax minn 3000 IGP il-Kanada jirrikonoxxi biss 143 IGP. L-Unjoni Ewropea tinjori tinjora referendum. Norveġja fl-1972, Franza fl-2005, l-Irlanda fl-2000 u fl-2008 l-Greċja fl-2015. U Brussel għandha regoli taħt tuża mijiet ta' bliuni tkompli tqabbad ħaddiema Ingliż wara l-Brexit u l-Parlament għandu sede fi Brussell flok fi Strasburgu. Fil-passat il-Kummissarju tal-Kummerċ kien il-vuċi ta' Londra. Lekk intom il-vuċi tal-Ewropej ta' għada, intom ħattużaw il-Ċipriot biex tinnegozjaw miġdid dan il-ftehim. Ok, uh, thank you for those. Sawa, grazzi tal-mistoqsijiet mhux kollha jgħaw taħt il-kompetenzi tal-Kummissarju tal-Kummerċ, pereżempju fejn jiltaqa' l-Parlament Ewropew xol il-Parlament Ewropew. kollu, dwar sita palissa għaddej l-applikazzjoni proviżorja u ilna dejjin l dan għal dan l ħart l snin il-proċess ta' ratifika huwa ċar l-istati membri jridu jinnotifikaw nuqqas ta' ratifika definittiva u hemmhekk ngħaddu lura għal livell ta' Unjoni Ewropea. Ċipru ma notifikax lill kummissjoni dwar falliment definittiv tar ratifika tal-ftejm u mandikax illi sejrin irresqu din in-notifika fisem Ċipru għaldastant seta għadha f'applikazzjoni proviżorja. Naddu għal Rafael Glucksmann. Le vice-president. Sur viċi president, fil mument fejn qed nitkellmu dwar bħalissa miljuni ta' Ujgur qegħdin f'kampijiet fiċ-Ċina ħafna ma sfruttati għall ikbar kumpaniji dinija. Hekk ikunu prodotti il- zraben tagħna Nike u l-Omos Uniqlo dan irid jieqaf għalhekk kif konkretament intom ħatejnu għall-implementazzjoni ta' miżuri kummerċjali kif ħadd rispettaw dmir ta' superviżjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex kumpaniji multinazzjonali jkunu responsabbli għal ksur tal-drittijiet soċjali u ambjentali fil-katina ta' valur kollha sħiħax qed tippjana bħala passi konkreti l-implementazzjoni tal-lista sewda tal-kumpanija ma jirrispettax dan dritt ta' supervizjoni jew tariffi doganali grazzi bil-qoddim li ħadd idħol f'aktar dettall. Uh, grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Tajjeb ngħidu illi hemm tħassib kbir fir-rigward ta' trattament tal-Uyghurs u nitolbu li ċina tirrispetta drittijiet tal-bniedem dan l-Unjoni Ewropea saħqitu bisħieħ fl-aħħar summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċina fejn il-mexxej Ewropej kienu ċari dwar dan. Nibqgħu nsemmu dan il-punt anki fora internazzjonali u laqgħat bilaterali. Issa, nafas fuq il-punt tal-kummerċ il-ġlieda kontra x-xogħol sfurzat hija ta' priorità l-Unjoni Ewropea huwa parti mill-konvenzjonijiet tal-ILO xi ħaġa li rridu nkomplu naħdmu fuqha tajjeb li naraw l-tejmiet komprensivi għall-investiment biex inkunu ċerti li l-konvenzjonijiet tal-ILO għax-xogħol sfurzat jiġu rispettati. Issa dwar il-provenjenza tal-beni irridu naraw il-katina tal-fornitura. Il-għaliex emmek insibu proposta għal diligenza dovuta obbligatorja titħol. Sintendi dana huwa marbut mal-kummerċ iżda mhux mal-kummerċ biss. Irridu niżguraw illi issir evalwazzjoni ta' impatt għal katina ta' fornitura kollha. Il-beni li jiġu mill-xogħol sforzat m'għandhomx jidħlu fil-suq Ewropew. Permetu li nsemmi anki l-qafas ta' sanzjonijiet għal ksur ta' drittijiet fundamentali. Xi ħaġa li diġà nitratta fil-dekasteru tiegħi attwali. Fil-fadan huwa qatt illi jista jitħaddem malajr reġim ta' sanzjonijiet għal gvernijiet li jinvolvi proibizzjoni ta' disponibilità ta' fondi għall individwi l-entitajiet, friżar ta' assi, eccetera, U dan jippermettilna li nagħmlu progress ta' malajr. Follow-up? Mistoqsija follow-up? Merci beaucoup, Povet. Grazie ħafna tweġiba tiegħek fil-waqt li nistennew l-implementazzjoni tal dan it-tmir ta' superviżjoni xem fl-istrument tal-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea li permettilna li ma nimportawx aktar jew sanzjonaw l-kumpaniji jużaw xogħol sforzat. Tamrajtu fl-Istati Uniti il-Kamra tar Rappreżentanti ddeċidiet li tipprojbix l-importazzjoni ta' kull prodott ta' tessuti li juża x-xogħol sfurzat tal-Ujgurs leġizlazzjoni deċiżjoni simili hija possibbli fl-Ewropa inti tista' tuża l-leġizlazzjoni tagħna kontra d dumping riveduta li tqis id-drittijiet ambjentali, soċjali u umani sabiex tiżgura li meta mmorru nixtru ħwejjeġ f'ħanut Ewropew ma nilbsux ix-xogħol sfurzat u l-iskjavitu li jasar ta' popolazzjoni fuq in-naħa l-oħra tad-dinja. Uh, well, uh, certainly there are things we... Iva, nistaw neħdu azzjonijiet anki bil-qafas attwali. Bl-abolizzjoni tal-xogħol sforzat huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali ta' WTO. Dawn huma regoli ta' WTO u regoli illi niddiskutu nitħattu bilateralment irridu naraw kif nistgħu napplikaw ir-regoli ta' wto iżda huwa importanti illi jkun hemm informazzjoni dwar il-katini ta' fornitura sabiex inkunu nistgħu nirrintraċċaw beni partikolari għal xogħol sforzata dan nilqawh u niġġieldu x-xogħol sforzata hija ta' priorità għalina. Grazzi ħafna. Anna Cravattini. Grazzi, Sur Vici President, aħna d-dajin mill-ġlieda kontra l-kambjament klimatiku, l-tejmit kummerċali jridu jkunu kompatibbli ma' tranzizjoni ekoloġika u dan il-qaw mod pożittiv iżda l ftejm ta' Pariġi ħajkun biss essenzjali għal ftejmit tal-ġejjini dan huwa għatar twiss għalina diġa qegħdin negozjaw kważi mad dinja kollha l-dastant il-mistoqsija tiegħi hija din ħat iżgura illi negozjati bħal dak ma' New Zealand Idaħħlu l-protezzjoni klimatika u miżuri ta' sostenibilità bħal miżuri ta' prekawzjoni u twieżen anki l-impatt klimatiku ta' ftehimiet għal ftehimiet eżistenzi. Kien hemm anki eżempju il-kwistjoni tal-Mercosur il-ftehim ta' Mercosur ħajżit id-deforestazzjoni u miljuni ta' ehm, emissjonijiet ta' ġessu ta' karbonju addizzjonali mistoqsija tiegħi lilek hija din taqbel li bis-sitwazzjoni bħalissa l-ftehim ta' Mercosur ma jistax jiġi ratifikatu biex inkun ċara it-ħassib ambjentali u klimatiku mhux se jiġi indirizzat banness jew kwalunkwe dikjerazzjoni interpretattiva mhux vinkolanti lest terġa' tiftaħ in-negozjati sabiex iddaħħal dispożizzjonijiet klimatiċi, ambjentali u soċjali infurzabbli. Grazzi. Yeah, uh, thank you uh, for those uh, questions. So Iva, grazzi għal dawn il-mistoqsijiet, mela l-ewwel nedwar il-ftehim ta' Pariġi li huwa essenzjali għal ftehimiet ta' kummerċ ħieles. Dan irridu nagħmluh għal direttivi ta' negozjar. Ġifieri qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-ġejjieni. Fil-każ tar-Renju Unit, il-Kummissjoni ħadd tipprova tilħaq dan anki għal ftehimiet fil-ġejjieni. Kapitli ta' TSD anki għall impenn tal-ftehim ta' Pariġi jinkludi il-ftehim ma' Mercosur, dak li qegħdin ninnegozjaw ma' New Zealand u l-Awstralja u naraw jekk u se jkun hemm kapitlu TSD infurzabbli għalftejn ma' New Zealand jekk nistgħux nużaw reviżjoni miżuri ta' reviżjoni fil-rigward ta' TSD għat tesħiħ tal-ftejm ta' Pariġi nistgħu pereżempju nikkonsidrawha iva u hekk qegħdin nagħmlu għal reviżjoni tas sistema ġenerali ta' preferenza biex nagħmlu rabta ċara mal-ftehim ta' Pariġi dwar Mercosur. Għanna bżonn xi ħaġa konkreta, xi ħaġa li qiegħda tiġi implementata sabiex inkun nistgħu nimxu l qudiem bir-ratifika. Għaldaqstant mhux se nimxu bil ratifika issa anke li kieku kellna nagħmlu dan ma xinniex dan it-tentattiv qed nisma' dak li qed nafx qed jgħidu l-istati membri. U l-messaġġ huwa ċar. Irridu nkunu ċari iva il-ftejm ma jil faċilitax id-deforestazzjoni irridu nkunu kauti illi ma jidħolx l-Unjoni Ewropea injam illi jiġi imħawwel umrobbi illegalment hemm proposta leġislattiva għas-sena d-dieħla blan illi niżguraw illi talba fl-Unjoni Ewropea għal komoditajiet oħrajn ma tiġix minn żoni deforestati. Dan neħtieġu nagħmluh fuq livell ta' Unjoni Ewropea u rridu nitlu f'impenn mal-Merkosur fosthom il-Brażil, il brażil U l-Kummissjoni Ewropea diġà bdiet din il-ħidma biex naraw l-impenn li jista' jinkiseb mill-pajjiżi tal-Merkosur u naraw kif nistgħu. Niżguraw li nilimitaw għad deforestazzjoni għaliex il-koll irridu ftejm illi jaħdem. Mistoqsija follow-up. Iva, grazzi ħafna għat-tweġiba tiegħek. Nixtieq tenni l mistoqsija ġifir m'intix sejjer tiftaħ in-negozjati Tista' tiċċara eżattament x'inhu huwa l-pjan għal din l-inizjattiva tad-WTO għall klima ma fimtiex u l-aħħar mistoqsija follow-up dwar il-klima mill-ġdid mit membru ta' dan il-Parlament talbuk illi l tneħħija tal-protezzjoni tal-karburanti tal Ħa eh, fossili ħatamlu dan għal trattat tal-kapitlu tal-enerġija tal-karti tal-enerġija fil-fatt meta ħatara possibiltajiet anki biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Iva, grazzi. Mela, mistoġiba ta' malaj dwar il-ftuħ tal-ftejn Mercosur. Din miex l-iktar alternattiva faċli ilna għaddejn bitaħdi 20 sena ma nistawx mal ewwel imtop narmu kollox mit-tieqa. Illa għax inkella nitilfu kredibilità bħala imsieħeb internazzjonali. Irridu nkunu ċari għall-impenji pre-ratifika. Il-ħana per eżempju bisata partiċipazzjoni anki mill-Parlament u l-Bosta Komitati impenji u riformi tas-suq tax-xogħol għolja fil-Vjetnam biex jintlaħqu l-konvenzjonijiet tal-ILO. Dan jgħod anki għal ftehimiet ta' preratifika u din hija possibilità li qegħdin nistudjaw. Inizjattiva tal kummerċu u l-klima. Sfortunatament, Dina l-issa u għahilna fija, irridu nirvitalizzaw il-proposta għal beni u s servizzi u rridu dan għal konsil ministerjali li jmiss. Għanna ħadmu ma' pajizi, l-ekim sejjaħ fast group, irridu nisimplifikaw il-flus tax xogħol u jkollna l ħidma mibdija bil-ministerjali. Dan huwa lan il għala rridu riforma tal it-trattat tal-Karta tal-Enerġija biex ikollna riforma fil-investiment lejn il-karburanti fossili. Il-mistoqsija li jmiss, grazzi sur viċi president jina naqbel mal-opinjoni tijak għal rigward tal-tejn Merkosur. ħafna tqal mux kollox huwa minnu Pereżempju, Bolsonaro qal bosta drabi illi ħajoħroġ mill-ftehim ta' Pariġi mingħajr il-ftehim ta' Mercosur. Il-kollega Kovezzini qalet li l-esperti jafu x'inhi realtà iva meta tara l-evoluzzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni tal-Elisif fil-fatt tinduna r-realtà x'inhi. Meta nitkellmu dwar dan il-ftehim qegħdin nitkellmu dwar il-rwol tagħna bħala Ewropej fid-dinja Jiena konvint li aħna bħala Ewropej għandna l-għażla li jew ikollna ruol bil-ftehimiet kummerċjali jew le jidħol xi ieħor minn flokna. Nistaqsik biex tagħmel ferm iżjed biex tispjega il għala għandna bżonnhom dawn il-ftejmiet u l-mistoqsija tiegħi hija dwar il-WTO il kummissarju Hogan introduċa approċċ pragmatiku bistqarrija illi ċerta punti tal-Istati Uniti għandhom bażi legali taħseb illi hemm post għal soluzzjoni permezz ta' dispute mechanism, dispute settlement mechanism. Mela, l-ewwel nett dwar il-ftehim Mercosur qegħdin niddiskutu u għilna niddiskutu fit-tul. Dan huwa l-ewwel ftehim ta' dan it-tip ma' potenza dinjija għal Mercosur għal dastant. Uh, ikonna vantaġġ jekk inkunu tal-ewwel. Hemm implikazzjonijiet ġeopolitiċi bħalma għedna. L-Unjoni Ewropea jista' jkollha influwenza jekk timpenja ruha ma' l-imsieħba jekk titbiet ma jkollna ebda importanza. Naħseb illi huwa ċar tħassib x'inhu għad-deforestazzjoni għal Pariġi u rridu nindirizzaw dan it-ħassib Issa, il-tieni punt dwar il-WTO il-Dispute Settlement Mechanism, mekanizmu għal soluzzjoni ta' tilwim l-approċ tal-Istati Uniti għajjem għal kritika dwar il-proċedimenti ta' soluzzjoni ta' tilwim il-situazzjoni bejn Boeing u Airbus ta' 15-il sena biex laħqet ftejn is-sitwazzjoni tad-dinja llum biex dik ta' 15-il sen ilu. Hemm lok għal kritika madanakollu. Għandna bżonn min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Sistema ta' mekkaniżmu soluzzjoni għat-tilwim fuq żewġ passi. Aħna lesti nitħattu mal-Istati Uniti biex naraw kif dan il-korp ta' appell jista' jaħdem mm, irridu naraw eżattament anke kif ħadem sa issa il-mekkaniżmu soluzzjoni ta' tilwim dan eh, lesti aħna naħdmu fuqu. Mistoqsija follow-up. Le mandiġ mistoqsija follow-up fil-fatt hija prestazzjoni konvinċenti għalija. Thanks a lot. Grazzi ħafna il-mistoqsija li mess minn Jar Sutherland fil-fatt bl-internet. So, thank you very much. I hope you can uh... Grazie ħafna, nittama tistaw tissimawni. Kummissarju Dombrovskis nistama li tinsab tajjeb. Nix nixbet l-attenzjoni għal darboħra għall-Azja. Il jiex huwa ċentru għat kabbir ekonomiku u għal kummerċ fil-ġejjieni. Ippermetu li nagħmel żewġ kummenti li għal net wieħed dwar iċ-Ċina Iċ-Ċina taħdem differenti minna, iżda ma naħsibx li nistgħu nitilfu is-suq Ċiniż u ċ-Ċina bħala msieħeb kummerċjali. Għal stant. Ma naħsibx li għandna nimxu fuq il-modija ta' konfrontazzjoni tal-Istati Uniti, l-mistoqsija tiegħi. Xi skadenzi tara quddiemna għal finalizzar dawn in-negozjati u x'inhuma l-ideat illi għandek dwar kif nistgħu nimxu maċ-Ċina. It-tieni net għandna l-pajjiżi tal-ASEAN. Fil-fatt għandna anki l-ftehim ta' kummerċ ħieles ma' wieħed minn dawn il-pajjiżi l-Vjetnam x'taħseb li tkun l-istrateġija tiegħek lejn il-pajjiżi tal-ASEAN għal ġejjieni. X'taħseb illi għandu jkun il-mod ta' kif nitrattaw dan il-grupp ta' pajjiżi ta' stant importanti. Grazzi ħafna. We'll have only 30 seconds, huh? Għal mistoqsija ta' segwitu se jkollok biss 30 eh, sekonda. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet l-ewwel net dwar il fame komprensiv għall-investiment. Is-summit tal-2017 qal illi l-għan huwa illi nalħu ftehim sal-aħħar tal-2020. Iċ-Ċina fil-fatt kemm il-darba uriet ix-xewqa li tikkonkludi l-ftehim sal-aħħar tal-2020 u min tagħna ovvjament aħna miftuħa sabiex naslu għal ftehim. Aħna qed nenfasizzaw illi nagħtu iktar importanza lis sustanza milli l-iskadenzi irrid ikun hemm bilanċ bejn ir-relazzjoni ekonomika, irridu aktar aċċess għas-suq min-naħa taċ Ċina sabiex eh, nikkonkludu dan il-ftehim ma rridux kwalunkwe ftehim, irridu ftehim li jibbilanċa r-relazzjoni ekonomika tagħna. Jekk nikkonkludu l-aħħar ta' din is-sena, ovvjament ikun tajjeb ħafna, però irridu insostnu fuq is-sustanza. dwar l-ASEAN dawn eh, il-pajjiżi qed naħdmu magħhom qegħdin innegozjaw l-FTAs mal l-Indonezja li li huwa l-ikbar pajjiż minn dan il-grupp. Mixin però bil-mod. Però aħna pereżempju nistennew li l-Indonezja tneħħi il-proibizzjoni minn fuq l-importazzjoni ta' alkoliċi minn naħat tal-Unjoni Ewropea. Hemm diskriminazzjoni wkoll fejn jitlu l biokarburanti mill-żejt tal-palma. Et nitkellmu wkoll mal-Vjetnam, mas Singapore, qed ninnegozjaw ma' pajjiżi oħra. Tajjeb ukoll li jkun hemm xi FTA reġjonali, però bħalissa ma tantx kien hemm konverġenza fuq l-ambitu u l-ambizzjoni ta' dan il-ftejjim għalhekk għalissa ser nibqgħu naħdmu mal-pajjiżi unċi. Grazzi ħafna. Mhux se nuża t 30 sekonda ta' segwitu, grazzi ħafna lis sur President u lis sur Dombrowskis, Grazzi ħafna. Il-mistoqsija li jmiss minnant l-Onorevoli Raffaela. Grazzi ħafna l-Warnof Snar Tajjeb, Kummissarju Dombrovskis, nixtieq nistaqsik dwar il-kummerċ internazzjonali, il-FTAs tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin u l-iskrutinju fuq sita u Mercosur fost l ħrajn irridu nuru illi l-kummerċu għatajjeb għall impjiegi għall-ambjent, għad drittijiet umani u għalhekk fid-daw ta' dan ser tagħmel fil-pożizzjoni ġdija tiegħek sabiex it-tajjeb l-immaġni tal-kummerċ internazzjonali kif ser tuża l pożizzjoni tiegħek il-ġdida sabiex turi illi fil-fatt il-kummerċ jista' jena sabiex nilħqu l-anijiet tagħna u kif tista' tagħmel li il- l-imsiħba tagħna jimxu mar-regoli, grazzi. Iva, l-ewwel net dwar l-immaġni tal-kummerċ internazzjonali. Din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha. Dan huwa fl-interess tagħna fil-fatt anke jekk tħares lejn diskussjoni b'mod matematiku, l-Unjoni Ewropea għandha surplus sostanzjali. U dan jista' biss iwassal sabiex imbaxxu l-prosperità u l valur ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk tajjeb illi nindirizzaw in-nuqqasijiet illi għandna semmejt eh, l-uffiċjal għal l-infurzar tal-kummerċ. Dan huwa importanti għax hekk naraw kif qed ninfurzaw l-FTAs kif inneħu xkiel għal kumpaniji din hija xi ħaġa li ġġat nagħmlu però rridu nagħmluha b'mod iktar sistematiku biex bekk inġibu iktar benefiċċji għall kumpaniji tagħna. f'ċertu sens l-ewwel irid ikollok ftehim sabiex tkun tista' tinfurzah, però iva nistgħu naraw l-infurzar anke qabel ma jsir ftehim. Irridu naraw ukoll kif l-SMEs Ewropej b'mod partikolari jistgħu jibbenefikaw mill-kummerċ internazzjonali nistgħu nipprovdu informazzjoni b'mod aċċessibbli fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea u niffukaw fuq l-SMEs. Hemm ħafna xogħol xisir, però dan huwa din hija fl-interess tagħna. Irridu eh, nuru, nippromovu l-valuri tagħna u l-proġetti tagħna fuq livell internazzjonali. Għandi mistoqsija ta' segwitu. Fl-opinjoni tiegħi nistgħu ntejbu l-immaġni tal-kummerċ billi nuru li jista' wassal riżultati pożittivi għal kulħadd. Skont il-figuri li għandna minnaħat tal-Kummissjoni, in-nisa għandhom inqas minn 40% tal-impjiegi eh, illi jiġu ġenerati mill-kummerċ. Bħala Kummissarju ta' ekonomija li taħdem għan-nies, sigura illi l-kummerċ ikun ġust u jaħdem ukoll għan-nisa? Ser eh, tintroduċi kapitli ġodda ta' eh, ugwaljanza bejn is-sessi fil-ftejmit il-ġodda? Il-kummerċ u l bilanċ bejn is-sessi diġà huwa parti mill-kapitli tal-iżvilupp partikolarment fil-kapitli ta' non-diskriminazzjoni, però ovvjament irridu naħdmu iktar f'dan il-qasam. Digitrade ukoll qed jagħmel studju fuq il-partiċipazzjoni tan-nisa fil-kummerċ, qed nifokaw fuq il-kummerċ tal-prodotti, għax hemmhekk għandna informazzjoni fuq xiex nibbażaw ruħna qed nifukaw ukoll fuq il-qasam tas-servizz. Qed naħdmu fuq dan anke fil- fl-evalwazzjoni ta' impatt ukoll fejn jitħol sostenibilità qed naħdmu b'mod multilaterali wkoll. Qed naħdmu fil-fatt fuq il- Eh, il-frame ma' Buenos Aires fuq il-kummerċ u l-igwalenza bejn is-sessi. Għanna kapitlu dedikatu kol 50 ta' assoċjazzjoni u dan jista' jkun ta' eżempju għal FTA soħra wkoll. Dan se jkun parti minn ħidma aktar mifruxa. ser nippreparaw pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal bilanċ bejn is-sessi u l kummerċ se jkun komponent importanti anke f'dan. Grazzi ħafna mistoqsija li jmiss minna tal-Onorevoli Bullman. Grazzi ħafna Sur President, Viċi President u Kummissarju nominat. Għanna bżon ta' kapitlu ġdid fil- politika ta' kummerċ u għandna bżonn nindaħħlu l-SDGs irridu illi ninforzaw it-titib fil ftejmi tagħna fil-għodot tiegħek bħala kummissarju tal-kummerċ. X'tista' tuża sabiex issaħħaħ l-infurzar tal-ftejmiet, pereżempju GSP? jekk il-pajjiżi msieħba ma jwettqux dak li jkunu wedu, inti pereżempju lest illi tirtira l-istat tal-pajjiżi, pereżempju jekk iħarsu lejn l-Afrika, x'nistgħu nagħmlu? Sabiex intejbu illi il intejbu il-possibilità l-pajjiżi iwettqu dak li jwedu. Grazzi ħafna. Dwar li furzar tal- kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli diġà iddiskutejt ħafna fuq dan. Hemm arranġamenti eżistenti u qed naħdmu fuq approċċ iktar sistematiku permezz tal- uffiċjal kap għall-infurzar tal-kummerċ jista' jkun hemm e, tal-menti anke min-naħa tas-soċjetà ċivili dwar il-kapitli tal-iżvilupp sostenibbli ma' min-naħa tas-stati membri wkoll. Iddiskutejna wkoll ta' kif nistgħu nimxu l qudiem u mill-ġdid nirreferi għad dokument eh, franco daniż anzi franco olandiż ser inkunu qegħdin ukoll nistudjaw mod partikolari modi ta' kif aħna nistgħu eh, norbtu ukoll dan mal-tnaqis ta' tariffi. GSP ukoll se jsaħħaħ rabta mal-tajim ta' Pariġi fil-reviżjoni tal-GSP tas sena d-dieħla. U jekk u xlest li neħu ċertu preferenzi tal-GSP, hemm xi eżempji nista' insemmi pereżempju l-Kambodġa, però dan huwa l-aħħar pass jekk ma nkunux nistgħu niksbu riżultati sinifikanti għaliex fejn jidħol il-GSP nitkellmu dwar pajjiżi qed jiżviluppaw dawk l-inqas żviluppati u ovvjament irridu noqogħdu attenti mill-konsegwenzi soċjoekonomiċi wkoll. Grazzi ħafna kummissarju, nixtieq inħares iktar mill-qrib lejn l-SDG 15 il-ħajja fuq l-art. Nafu illi il-Kummissjoni ħarġet eh, bi proposta ta' due diligence sa' settur tal-forestrija. Dan huwa pass importanti l qoddim però kif se daħal dan fil-Mercosur, pereżempju fejn għandna problemi kbar f'dan is-settur fil-Mercosur PPE minna tal-PPE jgħidu illi ma trix poġġi il-pis kollu fuq il-kumpaniji. Però ovvjament trid iddaħħal dawn il kustjonijiet fil-ftejmiet. L-infurzar hija xi ħaġa differenti. Ġifieri kif ser intejbu il-ftejm tal-Mercosur u kif ser intejbu id-due diligence u l-standards sabiex nipproteġu wkoll eh, l-infurzar meta nġu għall forestrija Dwar Mercosur diġà ddiskutejna rridu nikkonċentraw fuq l-impenji ta' qabel ir-ratifika. Naħseb hija l-iktar triq realistika. Irridu naċċertaw irwieħna illi ċi pajjiżi bħal pereżempju il-Brażil huma lesti li jaħdmu f'ċertu waqsma. Speċjalment id-deforestazzjoni dwar id-due diligence diġa' semmejt illi se jkun hemm proposta konkreta ta' due diligence fl-ewwel nofs tas sena d-dieħla din hija proposta orizzontali u fil-kuntest tal-deforestazzjoni ser noħorġu bi proposta leġislattiva palmat illi tiżgura illi id-domanda ta' prodotti minnaħa tal-Unjoni Ewropea ma joriġinawx dawn il-prodotti minn żoni li ġew deforestati. Jiġifieri Per eżempju, ma nħallux injam illi ġimaqtu mod illegalment jidħol fl-Unjoni Ewropea. Irridu naħdmu fuq il-Mercosur u fuq il-impenji qabel ta' qabel ir-ratifika sabiex nassigura l ma jiġrix. Grazzi ħafna l-Onorevoli Angelika Winzik li se tkellimna b'mod remot. Grazzi ħafna, Sur President Viċi President, hemm ċertu riski marbut mal investiment strateġiku mingħata stati membri hemm xi rabta bejn id-dipendenza ekonomika użata għal raġuni politika li timmina l koeżjoni tal-Unjoni Ewropea meta niġu għal deċiżjonijiet importanti ta' politika. Iva, dwar l azzjoni t korsi bimnata pajzi terzi għal dar boħra għet nużaw eh, l-odot ta' difiza tal-kummerċ għanna ħafna odot Meta niġu għal azzjonijiet korsivi minn pajzi terzi, Din hija azzjoni illi seħ il-barra mill-qafas ta' WTO għalhekk tiksar ir-regoli ta' WTO għalhekk il kummissjoni għandha għodda ta' antikorsjoni li tippermetti li l-Unjoni Ewropea tirreaġixxi b'mod effettiv għal din it-tip ta' azzjoni. iva tista' tkun azzjoni ta' protezzjoniżmu f'ċertu każijiet, però nilqu wkoll ċertu għanijiet politiċi, pereżempju li ma nħallux li l kozzjoni tal-Unjoni Ewropea tiġi imminata, rridu nipproteġu din l-azzjoni u rridu nipproteġu l kumpaniji u s-setturi li jiġu mill Irridu niżaw dawn l-odot b'mod effettiv, iddiskutejna dan anke b'mod effettiv. Hemm mistoqsija ta' segwitu? Iva fil-kuntest tar-rwol tar-rikupru ta' wara l pandemija Tara li jista' jkun autonomija strateġika qed tara rabta mal-politika tal-viċinat? Iva, meta niddiskutu il- l-autonomija strateġika miftuħa, meta niddiskutu din l-autonomija, tallimna minn din kriżi li tajjeb li jkollna eh, rezilienza fil-katina ta' provista xidri meta nkunu qed niddependu fuq pajjiż wieħed biss għal prodotti kritiċi bħal dawk mediċi. Rajna x'ġara fil-kriżi tal-COVID-19 hemmhekk hemm ċertu djufijiet għalhekk qed naħdmu sabiex insaħħu r reżiljenza ekonomika u qed inħarsu lejn diversi alternattivi. Nearshoring, stockpiling, eh, li innaqsu l-katina tal-provvista din hija dawn huma għodot li nistgħu nużaw u jista' jkun hemm ċertu vantaġġi pereżempju eh, fil-każ ta' nearshoring li jkun ta' benefiċċju wkoll għal pajjiżi viċin tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar dawn id-deċiżjonijiet huma deċiżjonijiet ta' operaturi ekonomiċi konkreti għalhekk irridu naraw x'tip ta' interazzjoni jista' jkun hemm bejn il-privat u l pubbliku Grazzi President, Sur Kommissarju Mazul. kollha hawnhekk għandna t-twemmin l ewropa tkun rispettat fuq livell kummerċjal mhux dejjem huwa l-każ. Nieħu eżempju li diġà semma l-estraterritorjalità tal-liġi Amerikana sentejn ilu qudiem il-Parlament Ewropew int dwar dispożizzjoni dwar l-Iran u sanzjonijiet Amerikani sentejn wara naru riżultat. Għandek raġun, l-ebda riżultat għalhekk kif ħana mod konkret sa mxkun rispettati għax hija kwistjoni ta' sovranità u ta' kredibilità. Tieni punt. Hija xi ħaġa li kważi qatt ma tkun dwarha bejnietna fuq li hija prassi illegali ta' inganna ġifieri falsifikazzjoni. Ġifieri 85 biljun euro mitlufa l kumpaniji Ewropej, impjiegi mitlufa, SMEs li qed ifallu. Mod konkret nagħmlu bħala prevenzjoni, identifikazzjoni u trażin għax bħalsa l-arsenal Ewropew mhux tajjeb Mistoqsija li missem inti semmejt il-GSP xi ġimgħat ilu l-Parlament Ewropew ivvota b'mod kważi unanimu riżoluzzjoni dwar il-Filippini il-GSP GSP Plus kienx hemm tweġiba mill-Kummissjoni qiegħed hawnhekk għalhekk nistenna tweġiba. Yeah, uh, thank you uh, very much for this. Uh, Grazzi ħafna l-mistoqsijiet tiegħek l-ewwel net dwar l-effetti ekstraterritorjali ta' sanzjonijiet fuq pajjiżi terzi dan huwa ta' tħassib bħalma taf l-Unjoni Ewropea ma' tirrokonixxix il-legalità ta' dawn is-sanzjonijiet imorru kontra l-liġi internazzjonali u għandna statut ta' blokkaġġ bħala ehm, għodda prinċipali sabiex nipproteġu l operaturi ekonomiċi tagħna u nipproteġu nipproteġu l-operaturi tagħna minn ċertu effetti ser inkomplu saħħu ir-reżiljenza tal-Unjoni Ewropea fejn jitlu sanzjonijiet ekstraterritorjali. Din se tkun parti mill-komunikazzjoni tagħna illi ser nippubblikaw f'Diċembru. It-tisħiħ tas-sovranità jew eh, l-awtonomija tal-Unjoni Ewropea għandna nidibattu t terminoloġija però dan se jkun element importanti fuq il-kwistjoni tal-prodotti folots. Hemm ħafna tħassib. L-FTA skola tagħna għandhom dispożizzjonijiet illi jisaxħu l drittijiet intellettwali għandna ftejjemiet fuq eh, l-indikazzjoni ġeografika u għandna wkoll diskussjonijiet ta' segwitu dwar il-watchlist ta' prodotti forot fejn naraw illi operaturi jibbenefikaw minn prodotti li jiffalsifikaw b'mod ripetut. u wkoll dijalogi fuq il proprjetà intellettwali ma' pajjiżi bħal Ċina fejn bħalma qed ħafna mill-prodotti folots eh, jiġu prodotti għandna wkoll programmi tekniċi ma' numru ta' pajjiżi dwar dan il-qasam. Dwar GSP Plus fil-kas tal-Filippini din hija xi ħaġa illi ser nibqgħu nadmu fuqha u naraw kif l-Unjoni Ewropea tista' timxi l-qudiem fuq il kwistjoni Mistoqsija ta' segwitu. Jew mistoqsija ta' segwitu intet li hemm miżuri sabiex aħna niġġieldu l-falsifikazzjoni imma b'mod evidenti dawn mhuwiex daqshekk effikaċi għax l-importazzjonijiet falsifikati fl-Ewropa għaddu minn 3.9% għall aktar minn 7% fl-2019 għalhekk hemm problema u inti titkellem dwar. Ċina x'għadna kif ikkonkludem f'tejm ta' protezzjoni tal investimenti fiċ-Ċina u nafu li hemm eluf ta' fabbriki kull ma jagħmlu li jiffalsifikaw għalhekk fil-diskussjonijiet eh, produttivi maċ ċina naqbel ma dak li qal kellim ta' qabel dwar xogħol. Sfurzat f'dan il-ftejn jista' jkollna kapitlu dwar il-falsifikazzjoni issa dwar l estrateritorjalità il-problema miġeja mill fattu kollu l-Unjoni Ewropea tħallas aktar minn 80% tal-fattur tal-enerġija f'dollari Amerikani inti eh, kont parti mill-Eurogroup forsi għadek kif nsaħħu l rwol internazzjonali tal-Euro f'qasam kummerċjali għax naħseb dan huwa fundamentali għas-snin li ġejjin. Uh, okay, uh, very uh, briefly, well, on uh, counterfeiting. Fil-qosor dwar il-prodotti forot, iva din hija problema kbira, ovvjament. Hija problema wkoll għal dwana, ovvjament, dwar il-proprjetà intellettwali bdejna d dialogi mal-pajjiżi ta' priorità u iċ-Ċina hija fosthom dan għaliex madwar 80% tal-prodotti foros jiġu miċ-Ċina jew minn Hong Kong. Jiġifieri aħna ser nibqgħu nitfgħu pressjoni fuq di kwistjoni dwar id-dollaru Amerikan u r-rwol tal-euro. Jiena inni snin nipprova nsaħħaħ l-rwol tal-euro fuq livell internazzjonali. ser noħorġu komunikazzjoni illi eh, ħdimna eh, fuqha fil-Kummissjoni li għaddiet irridu insaħħu l kummerċ internazzjonali, niffaċilitaw l-iżvilupp il-kooperazzjoni, il-ħlasijiet internazzjonali qed naħdmu fuq dawn noqsma kollha oħrajn sabiex insaħħu l rwol internazzjonali tal ewro dan huwa l-benefiċċju tal-Unjoni Ewropea u jkollna wkoll sistema eh, ta' munita iktar diversifikata. Sanna, mistoqsija minant l-Onorevoli Puġemont. Grazzi ħafna, Sur President, dwar nofsen Sur Dombrovski. Il-politika Ewropea il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea hija importanti. Rridu nesportaw id-demokrazija madwar id-dinja, lek importanti li nkunu konsistenti u nibdefendu id-demokrazija li stat ta' dritt u drittijiet umani fl-Unjoni Ewropea. Ma naħdmux bizzejed fuq dan. Qegħdin hawnhekk sabiex nuru l-impentana semmejt illi xi drabi d drittijiet umani mhux taqsek b'saħħithom daqskemm nistennew ser tagħmel kummissjoni sabiex tassigura illi il-prodotti ġejjin jew prodotti permezz ta' ksurijiet ta' drittijiet umani ma jaslux fl-Ewropa jew ma jinbijawx minn kumpaniji anzi Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija dwar il-ksurijiet ta' drittijiet umani naħseb li l-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea huma ċari ħafna dwar dan. Irridu niġġieldu l-ksurijiet ta' drittijiet umani jiena diġà semmejt is-sanzjonijiet u l-mekkaniżmi li diġà qed jiġu preparati fil-Kummissjoni Ewropea xi ħaġa li kont qed fuqhom bħala Eh, fl-impjieg attwali tiegħi. U l politika tal kummerz żgur li għandha il rwol importanti x'taqdi. Għalhekk jiena nibqa' ninsisti fuq fuq eh, dialog mal-msieħba internazzjonali tagħna nassiguraw li drittijiet umani jiġu irrispettati, rridu nassiguraw li jkun hemm drittijiet fuq il posta xol. xogħol Ovvjament il-xogħol sforzat jew ix-xogħol ta' tfal huma affarijiet li jridu jiġu eliminati bħalma diġà semmejt il-Kummissjoni qed taħdem fuq proposta obbligatorja ta' due diligence li tobbliga lill kumpaniji tal-Unjoni Ewropea illi jassiguraw illi mhumiex qed iġibu prodotti illi ġew magħmula permezz ta' ksurijiet ta' drittijiet umani. Ġifieri din hija xi ħaġa li qed ninfursa f'dar qasam. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal tweġiba tiegħek. B'mod konkret nixtieq nkun naf x'miżuri l kummissjoni ser tieħu fil-każ ta' dawk il-kumpaniji jew pajjiżi illi maħom nagħmlu kummerċ per għandhom priġunieri politiċi fil-territorju tagħhom. Dan iwassalni lura għal din il-kwistjoni tal-kummerċ u drittijiet umani hemm eżempji konkreti meta naraw illi naraw ksurijiet ta' drittijiet umani qed iseħħu forom differenti aħna nirreaġixxu l-ewwel nett bħalma għad. Aħna ma e, e, nassiguraw li ma jkunx hemm sourcing ta' prodotti li jiġu li jsiru permezz ta' ksurijiet ta' drittijiet umani aħna Diġà iddiskutejna l-GSP u s-sitwazzjoni fil-Kampoġġa pereżempju u bħalma qatt aħna nistgħu wkoll nissospendu l-FTAs ma' pajjiżi terzi li jiksru drittijiet umani. Ovvjament dejjem irridu nitfew pressjoni, nitkellmu mal-imsieħba u din is-sospessjoni fil-fatt kun l-aħħar pass biss. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sean Kelly. U qiegħed fuq remote. Grazzi President. Għanna problema bl-audio.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 for uh, green financing. Now I was going Inta taħdem għal finanzjament ekoloġiku. L-oħrajn saqsew dwar ċina u tweġib mod komprensiv bla dubju relazzjon bejn l-Unjoni Ewropea u ċina għandar edha f'salbi toroq strateġiku kif tixpruna relazzjoni kummerċjali mar reġjun tal-ASEAN, semmejt Vietnam, Singapore, Indonezja. Jien aktar interessat f'din ir-reġjun aktar wiesa. Eh, eh, eh, thank you very much. Well, you... Grazzi, inta qajjemt numru ta' punti importanti dwar il forzar kummerċjali kif tejbu possibbiltajiet għall-SMEs tagħna sabiex jiksbu benefiċi minn ftejmiet kummerċjali dawn kollha huma aspetti ta' xogħol importanti mbagħad meta ndiskutu mod speċifiku negozjati mal-pajjiż tal-ASEAN negozjati għaddejn mal-Indonezja diġà semmejna li hemm ċertu rintanti kummerċjali hemm ċertu kwistjonijiet ukoll li qed iżommu lura n-negozjat mal-Malasja u t Tajlandja. Għalhekk f'ċertu sens iridu nkomplu b'dan l-impenn u naraw kif nistgħu niżblukkaw dawn is-sitwazzjonijiet komplu negozjati għal kummerċieles. Semmejt ukoll l aspett ta' ftehim ta' kummerċieles bejn reġuni hemm xi diskussjonijiet imma sissa qatt m'hemmx uh, wisq konverġenza bejn iż-żewġ naħat u anke fih dan il-grupp tal-ASEAN fuq numru ta' kwistjonijiet dwar x'għandu jkun kopru teżat, partikolarment kwistjonijiet bħal servizz investiment, kuntratti pubbliċi, kummerċ u żvilupp sostenibbli, kollha kwistjoni li ftejmi ta' kummerċieles moderna jinkludu ma dan u reġun importanti u aħna ħankomplu l-kuntatt miegħu. Xan għandek anzi għandek mistoqsija ta' segwitu fil-qosor grazzi miġdi tal-tweġiba ċara sur Dombrovskis parti diffiċli tal-kwistjoni ċiniża hija Taiwan sabx insaħħu relazzjoni kummerċjali mal-imsieħba bl-istess mod iftqis tejja tan negozjati għal ftehim ta' investiment ġdid ma' Taiwan. Mikrofonu. Grazzi għal din mistoqsija dwar it-Taiwan diġà ddiskutejniha fil-qosor aħna għadna fid-dialogu mill-qrib dwar investiment ma' Taiwan diġà semmejt li biss 10 tiem ilu kellna forum investiment Ewropew kbir l-ewwel wieħed tip tiegħu fit-Taiwan organizzat mill-Uffiċċju għall-Kummerċ u l-Svilupp Ekonomiku kien hemm parteċipazzjoni għolja aktar minn 1400 parteċipant għal European b'saħħtu min-naħa tal-Unjoni Ewropea wkoll. Mbagħad dwar il- negozjaw ftejmiet hawnhekk ukoll importanti sekwenzjar it-tajjeb priorità immedjata li nfinalizzaw ftehim ta' investiment maċ-Ċina. Dan qed nagħmluh meta jkun hemm aktar ċarezza dwar ftehim ta' investiment maċ-Ċina u l-kontenut tiegħu forsi jkollna l-opportunità nikkunsidraw li niżviluppaw set korrent ta' regoli japplikaw għall-investituri Ewropej fir-reġjun. Grazzi. Sal-kellim li jmiss huwa Marek Berka. Thank you. Grazzi. Għandi żewġ mistoqsijiet. Waħda dwar Brexit. Aħna lesti strateġikament għal nuqqas taftajim fema tiegħek x'inhuma ma' sitwazzjoni possibbli li r-Renju Unit jista' jsegwi x'ikun konsegwenzi possibbli għas-suq uniku, kif nistgħu nippreparaw rwieħna. Din hija mistoqsija waħda. Tieni permetti li mistoqsija kemm xejn filosofika dwar id-dekasteru tiegħek jew mod aktar preċiż l-ammont ta' xogħol li ħajkollok par rappreżentant tal-Kummissjoni tal-Eurogroup trid tratta kwistjoni finanzjarja parti dawk monetarji evidentement imma ma tantx kellek x'taqsam akkwizzjonijiet kummerċjali bħala konsegwenza fil-fema tiegħi trid tkun involut ħafna f'dak li kont qed tagħmel sissa akkwizzjonijiet finanzjarji. Infatti, tiegħu fidejk dekasseru kummerċjali li jitlob ħafna ħin u ħazzom dekasseru l-antik anke blajnuna tal kummissar McGuinness huwa possibbli li jkollok 32 jew tliet impjiegi full-time fl-istess waqt? Uh, thank you. Uh, Grazzi għal dawk il mistoqsijiet dwar l-ewwel mistoqsija dwar Brexit. L-ewwel net evidentement huwa fl-interess taż-żewġ naħat li nilħu ftehim u li jkollna relazzjoni kummerċjali mill-qrib dan huwa dak li bħalis qed naħdmu fuqhom. Kummerċu huwa assoċjat ma' xogħol ta' task force dan ix-xahar huwa kritiku ftehim li tin tlaħaq dan ix-xahar u naħdmu intensiv fuq dan. Nafu punti fejn weħilna, kwistjoni bħal level playing field, is-sajt, Kun hemm bżonn aktar progress fuq dawn kwistjonijiet u hemm il-punt addizzjonali tal-kont tas suq intern kemm il-Kommissjoni Parlament Ewropew kienu ċari ħafna rispett għal ftehim tal-tirar huwa prerekwiżit għar relazzjoni tagħna tal-futur. Għal kuntest kif qed tar mhux faċli imma ħnaħdmu fuq dan. Mod parallel għandna wkoll komunikazzjoni dwar it-tejjija E taġġorna informazzjoni notifika l setturi differenti, partijiet interessati differenti, riżultati differenti tan negozjati għalhekk hemm din il-komunikazzjoni ta' tlestija anke fil-każ ta' Brexit mingħajr ftehim. Għalhekk iva ma nistgħux neskludu ebda riżultat man naħdmu għal riżultat pożittiv. Madwar tieni mistoqsija dwar l-ammont ta' xogħol Wol tiegħi bħala Viċi President Eżekuttiv u niżgura koordinament u gwida strateġika fil-qasam ekonomiku. Fin dirett ta' kwistjoni kummerċjali kun aspett pożittiv qed indiskut ħafna kif indaħlu l-kummerċ f'kuntest ekonomiku aktar wiesa' f'kuntest aktar wies ta' politika Ewropew hekk l rwol ta' koordinatur bħala viċi President eżekuttiv jista' jkun ta' vantaġġ imbagħad dwar l-ammont ta' xogħol għandna tliet viċi Presidenti eżekuttiv u l-istruttur hija l-istess. Rwol ta' koordinament bħala viċi President eżekuttiv u direttur ġenerali wieħed f'responsabilità diretta tiegħi kien fisma sab il-konferma tagħkom kun Digi Trade fl-istess waqt kun hemm kummissarju għal servizz finanzjarji la taħdem fuq dawn. Parti dan il-kummerċ diġà huwa parti mill-grupp tiegħi diġà qed naħdem fuq kwistjoni kummerċjali fl irwola attwali tiegħi iva għandek raġun fiżma ħadd kompli tkun parti mill-grupp tiegħi fir-rwol ta' koordinament bħala President Eżekuttiv. Din l-istruttura kif il- viċi prezidenti eżekuttivi jaħdmu. Sissa jidher li tliet viċi presidenti eżekuttivi qed jirnexxielhom ikkampaw bix-xogħol jien lest li kol involviment attiv u qawwi fil-politika kummerċjali. Għandek mistoqsija ta' segwitu iva waħda qasira. Jekk dan huwa lan integraw il-kummerċ aktar fil-politika ekonomika aktar wiesa' Għandek iżid żid dekasser tiegħek il-politika industrijali sabiex kollok erba xogħlijiet full-time. Dan aktar kien kumment minn mistoqsija dwar politika industrijali u l-Kummissarju Breton li qed jaħdem fuq il-politika industrijali u iva l-politika industrijali wkoll hija parti mill-politika ekonomika tħares il-koordinament ta' ċertu oqsma ta' politika hemm aspetti tal-politika industrijali huma kkoordinati mill-Viċi President Vestager u hemm aspetti tal-politika industrijali koordinati minni. Fi kwalunkwe każ importanti li jkollna approċċ koerenti skont l-oqsma ta' politika ekonomika differenti xtiq nikkummenta li din mhijiex kritika qed nuri l-ammirazzjoni tiegħi. Perfect. And now uh, it's uh, Saskia Brigmont, please. Sa Saskia Brigmont. Grazzi, Sur Dombrovskis, reptej diversi drabi politika kummerċjali għandha servi l-interess tal-Unjoni Ewropea imma ka tiżgura l-protezzjoni tal-valuri tagħha u tal-istandards tagħha rikonoxxu l-predeċessur tiegħek Żgur xtaq li konkludi f'tejmiet kummerċjali żgur rispetta klawżuli soċjali u ambjentali u naħseb mod ser l-Unjoni Ewropea qed titbatta l-valuri tagħha sabiex tiżgura kredibilità tagħha għandi bżonn tweġiew konkretu nagħtik fuq ċertu punti xi jippermetti li tenni l-kummerċ ħoloq sitwazzjoni pożittiva mal-Vjetnam. Kemm ksir ta' dritti tal-proċessi inġusti jew kundanni Jiena kapitali rrid nistennew sabiex tattivar klawżola ta' drittijiet tal-bniedem li teżisti fil-ftehim ta' sħubija u li eh, tkellem dwarha. Tkellem ukoll dwar il-possibilità nieħdu miżuri unilaterali projbix l-aċċess għas suq intern ta' prodotti ġejjin mix-xogħol sfurzat. Maċ-Ċina naħseb li wasal waqt nieqfu nesploraw l-soluzzjonijiet u naħdmu fuq dawn ħat ikkondizjonaw negozjat fuq il-ftejn ta' investiment u tieħdu miżuri unilaterali bħalli tipprojbixxu l-aċċess għas suq intern ta' prodotti li ġejjin minn xogħol sfurzat? Uh, okay, uh, thank you uh, for those uh, questions. Grazie għal dawn mistoqsijiet. L-ewwel semmejt il-ftejn ta' kummerċ ħieles mal-Vjetnam Evidentement għandna tħassib dwar is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, kluż mistoqsijiet realtat mal-libertà tal-istampa. Imma naraw ukoll li kien hemm progress f'dan l-aħħar deċenji mod partikolari fil-qasam soċjo-ekonomiku dan huwa parzjalment grazzi għall-impenn tagħna. Nistgħu neżerċtaw influwenza jekk nidħlu f'impenn jekk nagħmlu namlu passi ma nistgħux neżerċitaw influwenza. Diġà semmejt kif dan l-eżerċizzju ta' influwenza sar inkluż impenni ta' qabel ratifika tal-Vjetnam ratifikaw konvenzjoni importanti tal ILO inkluż fuq l-abolizzjoni tax xogħol sfurzat. Vjetnam għall impenn attiv l-Konvenzjoni tal-ILO dwar libertà tal-assoċjazzjoni fl-2023 ħa passi ta' siwi permezz tal-kodiċi tax-xogħol rivedut sabiex jeradika x-xogħol mit-tfal dan kollu inkiseb impenn attiv tal-Parlament Ewropew u Kumitat intef dan rigward. Dan juri li nistgħu niksbu riżultat pożittivi dwar is-sitwazzjoni taċ ċina dan diġà ddiskutejnieh bħalissa qed ninnegozjaw il-ftehim ta' investiment tagħna u ħajkun hemm kapitlu ta' TSD f'dan il-ftehim ta' investiment fost l-oħrajn fejn ħanifukaw fuq l-eliminazzjoni tax xogħol sfurzat. Element importanti ħajkun il-leġiżlazzjoni tagħna dwar diligenza dovuta obbligatorja għax dan jobbliga l-kumpaniji sabiex jiżguraw kunu ċari minn fejn qed sibu s-sors għall prodotti sabiex niżguraw nprojbixxu prodott fis-suq Ewropa l ġejn fost affarijiet oħra minn xogħol sfurzat. Il-follow-up. Mistoqsija ta' segwitu Iva Grazzi naħseb li filwaqt nistennew l-leġiżlazzjoni dwar responsabilità tal-kumpaniji obbligatorja għandna livi ta' influenza li nistgħu nżaw. Dwar Vietnam naraw l-istess attitudni ħafna impenn imma d-drittijiet tal-nida tkun miksura b'baż ta' kuljum. U l-istess f'każ ta' ċina, pajjiż li nkomplu nwettqu kummerċ u ninvestu eh, miegħu. Għandi mistoqsija addizzjonali fl-istess direzzjoni dwar xogħol tat tfal, dan inti semmejtu huwa mantra li ilu ripetut mill-bidu ta' dan il-mandat hemm bżonn toleranza żero għax-xogħol ta' tfal fuq nistennew l-adozzjoni u l-implementazzjoni tal leġiżlazzjoni ma nistgħux nipprojbixxu l-importazzjoni ta' prodotti li jużaw it-tfal jekk jogħġobkom. Uh, well, uh naqbel ma dak li qed tgħid li dawn huma oqsma jitolbu aktar xogħol u aktar titjib. Imma l oħra jirnexxielna niksbu aktar titjib f'dawn l-oqsma biss jekk kunu f'kollegament ma' dawn il-pajjiżi ma jistax kollna wisq titjib f'pajjiżi fejn mhux qed kollna involviment u l-politika kummerċjali hija element importanti les li naħdem sabiex niżgura l-politika kummerċjali jista' jkollha rwol aktar qawwi inkluż kif qed l-prodotti fis-suq Ewropew ġejjin mill-xogħol sfurzat xogħol ta' tfal fost oħrajn. Ma nammettu li l-kummerċ mhuwiex l-uniku strument. Bżonn impenn politiku ekonomiku aktar wiesa' jrid isir u l-kummerċ rrit jaqdi l-rwol tiegħu f'tal qasam lest li naħdem sabiex niżgura l-kummerċ parit kummerċjali aktar assertiva fuq dan kwistjonijiet tad drittijiet tal-bniedem. L-aħħar iżda żgur mhux l-inqas Lizzy Schreimark. Grazzi, President, grazzi Dombrovskis, nixtieq nistaqsik dwar kummerċ diġitali Bħala komitat ta' valur l-ikbar esportatur ta' servizzi digitali għandna stabliċ l-standards f'temmi dwar kummerċ diġitali. Rrid niskor l-Unjoni Ewropea ma titħallix lura dwar teknoloġiji ġodda. Kunux obbligati li segu regoli dettat minn oħrajn. Nistaqsija tiegħi x'insan se naħa tiegħek f'dan il-qasam. U inti impenjat li l-Unjoni Ewropea ssir mexxejdin sabiex tistabbilixxi standards ta' kummerċ diġitali u dan ħarkun fuq livell multilaterali. Anke fi ftejmiet ta' kummerċ ħieles bħalma sar fil-ftejm mal-Ġappun. Grazzi għal din mistoqsija. Permettili nibda billi intenni l-punt li għandna nirrispettaw il-GDPR protezzjoni tad dejta personali dan mhux punt għal negozjati fil-ftemi ta' kummerċ ħieles. Dan l-ewwel punt li xtaqt nenfasizza parti dan iva żgur għandna bżonn li konna kuntatt u dijalogu dwar il-kummerċ diġitali Rridu nagħmlu dan fil-negozjat tal-kummerċ elettroniku tal-WTO semmej dan fil kumenti tal-ftuħ li din tkun priorità. Għandna bżonn kummerċ diġitali, għandna bżonn flus ta' dejta transkonfinali huma essenzjali għall kumpaniji Ewropej, partikolarment fil-kuntest tal-Aġenda Diġitali tal-Unjoni Ewropea li proponejna. Xi aspetti prinċipali Kif qed naraw dan meta ndiskutu fil-WTO flus ħieles tad-dejta għandha tkun skurata restrizzjonijiet għandhom kun ġustifikati skont l-ordni pubblika, sigurtà pubblika u għanijiet oħra ta' politika leġittimi restrizzjoni tiridu konformi mal obbligi internazzjonali u l-Kummissjoni ħadd tkompli bl-irwol taħsa biex timmonitora u tindirizza dawn ir-restrizzjonijiet f'pajjiżi terzi. Għal darb'oħra daqstant diskussjant iridu jsiru mingħajr preġudizzju għal liġi ta' dejt personali komunitarju. Dan huwa l-approċċ tagħna għal negozjat u l-kummerċ elettroniku fuq livell tad WTO, u mbagħad fuq livell bilaterali IVA. għanna kapitel dwar kummerċ diġitali, għandna dawn il punti fin negozjati tagħna. Sa nsemmi pereżempju mal-New Zealand l-Awstralja dawn l-elementi huma prominenti mhux ħajkun daqshekk kummerċ fil-prodotti minħabba distanza ġeografika manka kummerċ fis-servizzi inkluż kummerċ diġitali. Dawn huma eżempji tajba dwar kif nistgħu ntrattaw dawn kwistjonijiet fuq livell bilaterali. Hemm punt ta' segwitu, Iva, grazzi għat-tweġiba tiegħek dwar dan. Parti d data personali jekk nħallu dan ma' ġemp u għet mill pajjiżi magħhom evidenti li jkun hemm kooperazzjoni f'kummerċ diġitali u l-Istati Uniti bħalma qalet il-President von der Leyen fid-diskors tal stat l-Unjoni għandna bżonn ħbiberiji ġodda ma' ħbieb antiki fuq żewġ naħat tal-Atlantiku. Naqbel li għandna naħdmu ma' aġenda kummerċjali aktar pożittiv mal-imsieħba kummerċjali tagħna hemm ħafna potenzjal mhux sfruttat fir-relazzjoni mal-Istati Uniti meta nitkellem dwar kummerċ diġitali, inti għandek it-tir li taħdem fuq kooperazzjoni aktar wiesa u aktar imsaħħa mal-Istati Uniti fuq teknoloġija emerġenti bħal AI, morru lil-len, it-tnaqqis tat tariffi u tilwim bħal ta' Boeing ta' wieħed mill-oqsma ta' kooperazzjoni li għandhom mal-Stati Uniti, kooperazzjoni fuq servizz diġitali, l-AI, kif inti semmejt bħalissa naħa tal kummissjoni qegħdin f'kuntatt mal-Gvern tal-Istati Uniti dwar l-idea ta' Kunsill tal-Kummerċ u tat Teknoloġija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fejn kun nistgħu navvanzaw il-kooperazzjoni f'dawn il-loqsma. Nafu li hemm xi oqsma problematiċi dwar kif servizzi diġitali għandhom kunu ntaxxati, hemmhekk kif tafu qed naħdmu fil- fil-kuntest tal-OECD imma fin-nuqqas ta' ftehim internazzjonali lesti li proponu proposta fuq livell tal-Unjoni Ewropea x l-ekonomija dejjem qed isir aktar diġitali kumpani digitali tħallsu biss terz tar-rata ta' taxxa ta' kumpaniji tradizzjonali. Għalhekk qed issir aktar kwistjoni għal tul fiskali tal-Istati membri għalhekk dan għandu jkun intaxxat dan huwa loġiku u mbagħad għandna tħassib ukoll dwar id-deċiżjoni tal-Stati Uniti sabiex jibdew investigazzjonijiet konsezzjoni 301 kontra n-numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin f'kuntatt mal istati Uniti sabiex niġġieldu din it-tendenza u niżguraw li jkollhom impenn ta' sewi fil-kontest tal-OECD sabiex konna ftehim internazzjonali dwar taxxa diġitali. Għalhekk les nikkooperaw mal istati Uniti f'dan l qasam permezz ta' dan il-Kunsill tal-Kummerċ Teknoloġija oqsma ta' tensjoni li rridu nindirizzawhom. Grazzi. Issa qed noqorbu lejn it-tmiem ta' dan l-eżerċizzju ta' grilling Viċi President Dombrovskis naddilek il-kelma xi kummenti ta' konklużjoni għal massimu ta' 5 minuti. President, membri onorevoli, l-ewwel nett, grazzi għall mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom, grazzi għall-opportunità sabiex ndeskrivi l-viżjoni tiegħi dwar l-aġenda kummerċjali Ewropea. Tama li pjan jirbaħ mhux biss l-appoġġ tagħkom anke sieda sħiħa tagħkom jekk approvat les naħdem il qrib magħkom. Kalendarju għall bidu ta' dan ix-xogħol huwa ċar konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tal-politika kummerċjali tintemm fil-15 ta' Novembru meta nirrevedu s-sejbiet niġi lura quddiem dawn il-Kumitat sabiex niddiskuti r-riżultati magħkom u l-opinjoni tagħkom ħatkun integrata fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni beħsiebna nippubblikaw kmieni fl-2021. Komunikazzjoni ħad tistabbilixxi direzzjoni tal-politika kummerċjali li twieġeb għall isfidi u l-opportunitajiet tad-deċenju li jmiss deċenju ekoloġiku diġitali tal-Ewropa mhux ħajkun kompitu faċli imma kompitu nistgħu nindirizzaw. Konfidenza grazzi għal vantaġġi tagħna. Aħna mexej globali f'dat f'qasam tal-kummerċ ħieles u ġust pajzu reġjun madwar id-dinja skużawni jaraw l-Ewropa bħala sieħeb affidabbli. Għalhekk għandna l-aħjar netwerk ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles fid-dinja. Dan netwerk jista' jiġġenera aktar opportunitajiet għall kumpaniji Ewropej fis snin li ġejjin, speċjalment l-SMEs. Għalhekk din hija bażi b'saħħitha sabiex segu prioritajiet eh, klimatiċi, diġitali u ġeopolitiċi. Tmexxija Ewropea ma ġietx mibnija billi niddettaw nippruvaw nimpon l-opinjoni tagħna, aħna rnexxielna madwar mejta negozjat billi nħarsu fajnejn li msieħba tagħna nsibu waqsma ta' interess komuni Dan huwa kif nistgħu nibnu koalizzjonijiet għal riforma dejjema ta' WTO problemi globali jitolbu soluzzjonijiet globali. Dan huwa kif nistgħu naħdmu flimkien sabiex nilħu l-miri tal-ftehim ta' Pariġi u l-SDGs. U aktar importanti dan u kif jista' jkollna rkupru sostenibbli mill covid-19. Membri onorevoli, jien impenja ruħi li naħdem magħkom sabiex nġedu relazzjonijiet eh, globali għandna, noħolqu relazzjoni ġodda għandna nġeddu relazzjoni transatlantik fejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jsidu eh, għan komuni għan naħdmu maċ-Ċina f'kwistjoni ta' importanza globali fl-istess waqt nil-livella u l kundizzjonijiet ta' bejnietna. Għandna nsaħħu r relazzjoni tagħna mal-ġirien l-aktar viċin tagħna lejn nofsinhar u l-vant u għandna nenfasizzaw aktar il-relazzjoni mal-kontinent ġartan l-Afrika għandna nsaħħu l-infurzar difiża kummerċjali dan kif il-polit kummerċjali tibni Ewropa tipproteġi rid nibqgħu mudell ta' ftuħ imma dan dejjem rid tkun akkumpanjat mill- ġustizzja fejn meħtieġ għansaħu r-reżiljenza u l-awtonomija strateġika tagħna u dan nistgħu niksbuh bil naħdmu flimkien. Sabiex nikkonkludi, membri onorevoli, dan huwa żmien diffiċli ħafna. Imma jien mhux l-ewwel darba jaffrejt mexxejja fi żmien ta' diffikultà kont Prim Ministru tal-Latvja f'żmien meta pajjiżna kellu bżonn pjan sabiex joħroġ minn kriż finanzjarja globali. Sirt Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea fi żmien meta l-Unjoni Ewropea kellha bżonn il-swieq u l-munita unika li jaħdmu aħjar għan-nies għalhekk illum il-ġurnata qed nitlobkom għall-opportunità sabiex immexxi l-aġenda kummerċjali Ewropea fi żmien ta' inċertezza kbira. Naħdem fil naħdem f'kooperazzjoni qrib magħkom lan u li jkollna aġenda kummerċjali dinamika u adattata lan dan u dak l-Ewropa għandha bżonn u dan huwa dak li nistgħu niksbu flimkien. Thanks a lot, uh, Vice President Dombrovskis. Grazzi Viċi President Dombrovskis. Minnar ma nantix pa' riżultat tal-laqgħa tal-koordinaturi, personalment nirringrazzjak tal weġib tal-mistoqsijiet tajt tweġibiet konkreti għal mistoqsijiet dan mhux dejjem ikun il-każ. Grazzi ta' dan. The coordinators will meet at jiltaqgħu fil-ħamsa sabiex jiddiskutu l-evalwazzjoni tas smigħ. Smigħ malu. Grazzi.